Good afternoon, uh, members. Wara nofsenar tajjeb, membri. Għanna problema tas soltu, għanna ta' nej li ħafna jkun għadhom qed jivvjaġġaw u qegħdin f'perjodu ta' kampanja elettorali wkoll ġifieri din tiġbed ħafna mill-attenzjoni tal-membri tagħna. L-ewwel qabel kollox, ippermettu li nibdew bl-adozzjoni tal-aġenda u qed nara l-ħadd joġġezzjona mela nqisa bħala adottata. sodisfatta ħafna illi mux nintroduċi ma nerqa mill-ġdid lil Vitor Costanzio, il-Viċi President tal-Bank Centrali Ewropew biex jippreżentanna l-rapport annwali tal-BCE għall-2013 wara mbagħad ngħaddu għal mistoqsijiet u tweġibiet fi taqsimiet ta' ħames minuti bħas-soltu. Nisa tkun l-aħħar darba li jiena nkun nista' nkun President għal din it-tip tal-laqa jew nilqa l-xaħat mill-Bank Centrali Ewropa għal dak il-lat nilqa hawnhekk mill-ġdid forsi tina idea ġenerali jidher li hija xi ħaġa pjuttost assoltu fil-Kumitat Eżekuttiv il-koll tqajna magħhom minn tal-inqas għal darba u isa għandna rabta speċjali bejnietna. Xorta waħda, sa nadilek il-mikrofonu. Dik jożbu. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President, membri onorevoli huwa pjaċir għalija biex niġi hawnhekk mill-ġdid mhux biss biex intikom il-preżentazzjoni tar-rapport annwali imma anke fl-okkażjoni li konna taħdidiet estiżi fost aspetti oħrajn li huma komplementari għal riformi regolatorji, mod partikolari wkoll għall SSM, il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni bħala ftehim interistituzzjonali. Kważi sena ilu kelli l-prezentazzjoni tiegħi tar-rapport annwali l 2012 li kien il-punt tluq ta' xogħol intensiv f'dan il-Parlament li wassal għall-adozzjoni tar-rapport tal-Parlament Ewropew fuq rapport annwali tal-ECB tal-2012 fil-Diċembru li għadda. Rajna dan ir rapport bir-reqqa hekk kif kien hemm ir-rekomendazzjonijiet u l-valutazzjonijiet minn ħatakom għaliex dan huma input ta' valur importanti għal tħejjiet tagħna ta' politika kif ukoll id-diskussjonijiet tagħna. Kif ġi spiegat diġa, il-Bank Ċentrali iż dawn ir-rakkomandazzjonijiet untikom żewġ eżempji. Fl-2013 il-Bank Ċentrali Ewropew iddeċida li adotta miri biex iżid sostanzjalment numru ta' managers nisa fis snin li ġejjin u nista' narrafkom illi din il-politika ta' risorsi umani diġa qed rendi il-frott u tina riżultati. Ippubblikajna wkoll ir-regoli jgvernaw ir-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew flotja ta' assistenza ta' emerġenza likwidità fuq is-sit tal-internet tagħna. Fit-taħdidiet tal-introduzzjoni tiegħi llum nixtieq nifoka fuq tliet suġġetti ewlenin l-ewwel net ħan nippreżenta l-politika monetarja li għamel il-Bank Ċentrali Ewropew fil-2013, it-tieni niddiskuti fuq il-progress li nkiseb fil-liġi miksub fil-leġiżlazzjoni finanzjarja importanti l-aktar fil-Unjoni Bankarja u fl-aħħar permettu li naqsam maqom il riflessjonijiet tiegħi fuq xi dokumenti leġislattivi li ħajkonna dal-waqt. Fl-2013 għamilna politika monetarja f'ambjent fejn kien wieħed ta' sfida minkejja li kien hemm titjib fil fiduċa ekonomika, fis-swieq finanzjarji, fis-sentiment ta' dak li jkun u anke fil-kondizzjonijiet ta' finanzjament Il-GDP reali naqas b-0.4% fis-sena kollha kemmi imma l-irkupru ekonomiku bil-mod il-mod beda jirpilja fit-tieni nofs tas-sena dan kien mejjun mill-nuqqas ta' tensjoni fis-suq finanzjarju beda terpilja l fiduċa ekonomika u beda jkun hemm iktar domanda barranija. L-inflazzjoni annwali medja kienet ta' 1.4% fil-2013, l-inflazzjoni bdiet tonqos bil-bosta matul is-sena minn 2.2% f'Deċembru tal-2012 għal 0.8% f'Deċembru tal-2013. L-inflazzjoni baxxa kienet fisser li hemm riflessjoni ta' diklim b'saħħtu fl-inflazzjoni tal-enerġija u l-prezzijiet tal-ikel. Fl-istess ħin, l-istennijiet ta' inflazzjoni fuq medda twila u medja ta' żmien u mankrati bil-saħħa kbira fuq il-livelli tagħna konsistenti mal-miri tagħna ta' rati ta' inflazzjoni li huma inqas imma qrib 2% fuq medda medja. Il-rkupru dinamiċi ta' kreditu monetarju huwa wieħed kajman. Nafu li dan qabel mal-2012 tala minn min 2.4% għal 3.1% imma għadna fuq il-level baċ ta' 1% sa' Deċembru. Fil-rigward l-imprizi b'mod partikolari rajna li self naqas biktar minn 2%. Il-parti l-bira tagħhom din dan it naqis jirrefletti s-sitwazzjoni ekonomika dajfa, l-avverżjoni għal riskju u anke l-aġġustament tal-bilanċi tal-banek, tal-familji u tal-imprizi. Fil-bidu tas sena l-karta tal-bilanċ tagħna bdew jonqsu u dan beda jirrifletti l-ħlas mill-ġdid tal-fondi tal-banek li kienu selfu taħt il-tlet LTROs dawn l-operazzjoni ta' finanzjament fuq żmien itwal. Dawn kważi ammontaw għal miljun għal triljun euro jirrappreżentaw fuq termini netti żieda ta' 500 biljun euro fuq bażi monetarja. Madana kollu iktar minn 500 biljun euro intħalsu u l-likwidità ta' eċess naqset minn l-eqqel ta' 800 biljun euro għal ftit iktar minn 100 biljun euro. L-inflazzjoni kbira li kienem bħala tbassir minn uħut minn dawk l-LTROs għatma sarfu f'realtà u issa qegħdin f'reġim ta' inflazzjoni baxxa. Qed nagħmlu monitoraġġ sfiq fil-iżviluppi ta' sfiq monetarji li jistgħu jirriżultaw għal tnaqqis f'likwidità abbondanti. Lesti inkomplu nieħdu miżuri biex intejbu l-kundizzjonijiet ta' swieq monetarji stabbli. Biex nissalvegwardjaw istabilta tal-prezzijiet f'ambjent ta' attività ekonomika dajfa u revizjonijiet ta' tnaqqis għal perspettiva ta' inflazzjoni, naqqasna r-rati tal-imax u l-enin tal-Bank Ċentrali Ewropew f'Mejju u mill-ġdid f'Novembru tal-2013 Tart fil-rebija u fil-sajf rajna zida sostanzjali fil-rati tal-imax mistennijiet fis swiq monetari minħabba il tifriċ tal-problema li kien hemm mill-Istati Uniti. Rajna l-iżviluppi anke skont il kondizjoniet makroekonomiċi li kien hemm fl-Ewropa u dan ma kien skont id-dispożizzjoni ta' politika tagħna. Għal daqstan fl-Ulju ta' sena li għaddit bdejna niprofdu linji gwida għal qudiem u stqarrejna li aħna ridna l-rati tal-imax tal-ECB jibqaw sa livelli iktar baxxi jew dejjema għal perjodu twil ta' żmien. Il-politika kienet ta' suċċess, tnaqqis ta' rati bil-qoddim fuq medda qasira ta' żmien u konfermajna dan il-messaġġ minn dak iż-żmien l awn Dawn l-istennijiet illum huma bazati fuq inflazzjoni kollox ma kollox imnaqsa, stiża wkoll fuq medda medja ta' żmien meta nqisu d-difijiet tal-ekonomija, il-gratoli ta' kapaċità mhux utilizzata u it tnaqqis tal-ħolqien ta' kreditu ta' flus. Jekk tiftakru, f'Novembru naqqasna wkoll ir-rati tal-imax għal perspettiva ta' inflazzjoni estiża anke fuq medda medja ta' żmien, fuq din id-deċiżjoni r-rati huma ta' 0.5% għal rati ta' finanzjament, 0% għal faċilità ta' depożitu u 0.75% għal rata tal-faċilità marġinali ta' self. Estendejna u koll il-weda tagħna li nigarantixxu l-forniment ta' likwidità frata fissa għal kontrapartijiet tagħna biex ikun hemm kollateral eligibbli sakemm meħtieġ u minn tal-inqas sa Lulju tal-2015. Aħna determinati biex inkomplu nżommu gratoli ta' eh, livell monetarju skont istennijiet li hemm ta' perjodu prolongat ta' inflazzjoni baxxa biex ikun segwitu mbagħad moviment il fuq gradwali lejn livelli wara ftit snin taqrib ta' 2%. Lesti naġixxu bħeffa jekk u meħtieġ u l-Kunsill ta' Governanza stqar kważi b'unanimità l-ġimgħa li għaddiet l-impenn tiegħu u hawn qed nikkwota l-impenn li juża wkoll strumenti mhux konvenzjonali dan il-mandat tagħna biex inkampaw effettivament mar riski ta' perjodu prolungat iż ta' inflazzjoni baxxa. Intemm il-kwotazzjoni. Bil-impoġġu fis-seħ il-passi prattiċi u leġislattivi tal-aħħar lejn Unjoni Bankarja l-2013 kienet qabża kbira l qoddim għall integrazzjoni Ewropea. Illum laqqas bis sentejn wara il-kapit ta' statu ta' gvern tal-Unjoni Ewropea penjaw ruhom li jibnu Unjoni Bankarja Ġenwina, iż-żewġ punti ewlenin ta' dan il-proġett ewlieni l-SSM il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni u l-SRM il-mekkanizmu uniku ta' rizoluzzjoni edin fis L-SSM ħajoħloq supervizjoni Ewropea ġenwina li jitlob mill-Bank Ċentrali Ewropew jieħu responsabilità biex jiżgura li s-settur bankarju Ewropew huwa wieħed għaqli u sigur. Fil-proċess li nwaqfu dall ssm rridu nkomplu nwaslu s-saħħa u l-fiduċa fis-settur bankarju u bekk noħolqu l-kondizzjonijiet biex il fornimenta ta' kreditu jerġa' fuq saqajh għall-ekonomija reali. Dan il-valutazzjoni komprensiva tal-Bank Ċentrali Ewropew hija tinfassal għal dan il-għan. Fil-bank aħna konċi ħafna ta' responsabilta kbira li għanna fuq spallejna u dan l-eżerċizzju ser jitwetta mod kredibli u konsistenti. Nserħilkom raskom li aħna taħt lebda ċirkostanza moħan kompromettu il rigorozità tal-valutazzjoni komprensiva. Fir-rigward l sarem aħna nilqaw il-ftejn politiku li ntlaħa nar l-20 ta' Marzu Il-negozjat intensivi bejn il-kolleġislaturi produċow SRM li huwa iktar efficienti, iktar kredibli u iktar Ewropew. Il-Parlament Ewropew bla dubju kellu rwol Eh, deċiżiv anke dan il-Kumitat mod partikolari fir-rigward dan ir-riżultat. Ippermettu li nisħaq fuq tliet aspetti ta' dan il-ftehimiet ta' dan il-ftejim li l-Bank Ċentrali Ewropew bħala partikolarment importanti. L-ewwel nett insistejna mill net fuq l-ħtieġa għal fondi adegwati għall srf il-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni. Nilqgħu il-fatt li l-SRF ser ikun mutwilizzat iktar malajr u li l-pass ta' mutwalizzazzjoni ser ikun iktar bil-qoddim mod sinifikanti. Meta nqisu dawn l-affarijiet flimkien dan ifisser li l-SRF ser ikollu iktar armi fidejh fjonki kif stadju bikri u bekk ħajkun iktar effettiv biex jiksisser ir-rabta bejn il-banek u sovereigns u biex ħares ukoll il-flejes ta' minħalla 16. Ser ikun hemm referenza ċara wkoll biex nistabilixxu kapaċità imsaħħa ta' self għal fond u nħarsu l-qudiem għal progress konkret f'dan il-qasam. Rekwiżit essenzjali ieħor mill-punt di vista tal-Bank Ċentrali Ewropew kien il-proċess ta' taħita deċiżjonijiet effiċjenti u ta' malajr li permetta riżoluzzjoni tal-bank fuq tmiem il-ġimgħa. Issa test is proċedura iktar imħaffa biex jiżgura li jkun hemm deċiżjonijiet f'waqthom ta' riżoluzzjoni. Fl-aħħar nilqab sodisfazzjon li l-Bank Ċentrali Ewropew bħala supervizur ser ikollu rwol ewlieni primarju biex jiddeċiedi jekk bankux qed ifalli jew wis probabbli jfalli. Fil-qasam tar riformi regolatori finanzjari b'mod aktar wiesa l-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti fl-2013, il-Parlament Ewropew kellu l-iktar rwol importanti, kellna Single rulebook li provdi set uniku ta' regoli prudenzjali organizzati madwar l-Unjoni Ewropea u bekk jirġbor kollox flimkien. L-adozzjoni ta' CRR u CRD direttiva u regolament ta' rekwiziti ta' kapital f'April tal-2013 għal daqstant kien pass essenzjali lejn l-insaxħu istabilta u r-reżiljenza tas settur bankarju. Mod parallel, il-banek ser ikollhom iżommu ma' rekwiziti tal-BRRD direttiva tal-kupru rezoluzzjoni bankarja li tidħol fis-seħħ fl-2016 billi di kunem zvilup tal-pjanijiet ta' rkupru, kooperazzjoni mal autoritajiet ta' riżoluzzjoni u tagħmel il-bidliet neċessarji għal capital holdings, l-attivitajiet ta' negozju u l-istrutturi operattivi legali. Dawn il-miżuri għandna l-possibilità biex il-banek u servizzi finanzjari jerġgħu lura l-mandat ewlieni tagħhom li jkunu servizz tal-ekonomija reali u jħarsu il-min ifaddal l-flus. Għal daqstant huwa ta' importanza kbira li nżommu dan l-xprun li bdejna bih u nkomplu bl-adozzjoni malajr kemm jista' jkun ta' numru ta' proposti leġislattivi pendenti. L-ewwel net ir-regolament fuq il-benchmarks jeħtieġ jiġi adottat mill-aktar fis u implementat bħala eh, punt importanti għaliex l-inċertezza kienet waħda mill-fetturi li il-banek joħorġu mill-panel ta' Juribor. It-tieni, ir-reformi regolatorji fir rigward il-sistema bankarja parallela, shadow banking. Il-Kummissjoni permettit l-MMFs, fondi monetari taswiq, ta ta fondi taswiq monetari biex bekk nimxu u nibnu fuq il-proposta tal kummissjoni fuq riforma strutturali tas settur bankarju tal-Unjoni Ewropea biex ikkontribwixxi għat tnaqqis tal-frammentazzjoni potenzjali moħlu minn regolamenti nazzjonali differenti l lin minn dawn il-proposti leġislativi pendenti, eh, xur li ġejjin ser ikunu ta' opportunità jina biex nirrevedu numru ta' pakketti leġislattivi adottati matul il-kriżi. L-ewwel net ir-reviżjoni ta' six-pack u two-pack li se jipermettu nqisu x'inkiseb u biex namlu tajjeb għad distakki li hemm fil-binja tal-LMU li għadna rridu namlu tajjeb għalihom. Jiena nafda li fil-perspettiva Ewropea il-Parlament Ewropew se jiżgura li din reviżjoni tkompli s-saħħa dawn il-kisbiet li kienu ta' suċċess u kien evidenza ta' dan. Fil-waqt li fl-istess ħin ikompli saħħaħ il-qafas ta' governanza dawk l-oqsma fejn ir-riżultati xorta waħda jistgħu jitjiebu. It-tieni reviżjoni tas sistema Ewropea ta' Superviżuri Finanzjarji tista' permettilna li nilqgħu għar-realtajiet ġodda Tlet snin ilu l-ħolqien ta' l-ESAs, l-Autoritajiet Ewropej ta' Supervizjoni u l-ESRB, il-Bord ta' Riskju Sistemiku Ewropew kienu passi tajbin fil-ħin propizju. Bek nistaw naħdbu kif naraw biex nirfinaw il- afas regolatorju supervizjorju fl-Europa biex nqisu l-bidliet li kien hemm bit-twaqqif tal-SSM. Membri onorevoli, nifhem illi illum hija l-aħħar laqgħa tagħna tal-kumitat tagħkom f'din f'dan il-mandat permettu li nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjakom il-koll għal relazzjoni konstruttiva ħafna li kellna u li kellna matul dawn il-ħames snin. Issa għad dispożizzjoni tagħkom biex nirrisponda għal xi mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi. Thank you very much uh, and first for the Grazzi, issa nibdow bil-PPL u għennet l-Onorevoli Vortman Kohl. Grazzi ħafna fisem il-PPR jien ukoll nixtieq nirringrazzjak għal l-involviment attiv tiegħek fid-dialogu ma' dan il-Kumitat u dan il-Parlament u nixtieq ukoll inżid grazzi personali minn ħatija għax misser nkun parti aktar minn dan il-Parlament għaliex mhux biss l-involviment attiv tiegħek fid-dialogi hawnhekk imma kellek appoġġ ukoll attiv bil-esperienza disponibli minn ħatijak kienet tant importanti biex nilħu ir-riżultati li l-ħakna speċjalment fuq six pack imma anke wkoll reċentament fuq il-mekkaniżmu uniku ta' rizoluzzjoni. Għaliex grazzi għall appoġġ tal acb e personalment Draghi għal f'Diċembru li m'għandux ikun mekkaniżmu ta' rizoluzzjoni uniku tal-isem biss dan kif moħħi dejjem meta konna fin-negozjati imma anke l-appoġġ tal-Kummissjoni kompli saħħa laqda ta' dan il-Parlament u bekk kien importanti ħafna għal dan ir-riżultat. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija tiegħi issa. Fir rigward il-AQR u l-stress test, revizjoni tal-kwalità tal-assi. L-importanza li jkun hemm l-involviment ta' esperti indipendenti anke fuq stati membri bħala livell. Intom żgurajtu li dan ikun il-każ imma rċevej tarif il-livell ta' involviment l-ewwel net varja konservativament, fl-Olanda per eżempju hemm involviment qawwi tal-esperti indipendenti ma f'ċertu stati membri dan mhux il-każ. Għal daqstant qed ħares lejn dawn l-istati membri toqgħdu iktar b'sebajnejn fuqhom għaliex il-kredibilità tal-AQR hija ta' importanza kruċali. It-tieni. Jien ukoll smajt għajdut il-60 biljun li huma parti mill-ISM, il-Mekkanizmu Ewropew ta' Stabilta, għal recap potenzjali forse ma jkunx meħtieġ. Dan sinjal tajjeb jew sinjal ħażin. Għaliex aħna rridu li konna AQR affidabli, tajjeb u mandux ikun hemm problemi għaliex inkella ikun dajjef wisq forsi u għalhekk nixtieq nisma' minn għandek x'għandek xi tajt fuq dan. Grazzi. Thank you very much. Uh, grazzi ħafna. L-ewwel ned grazzi tal-klim ġentili tiegħek. Issa, fuq il-mistoqsijiet tiegħek. Nista' lek rasek illi fil-pajjiżi kollha hemm ħafna kumpaniji indipendenti li qegħdin joperaw fis-suq. Pala total ser ikonna madwar 5000 ruħ ġejjin minn kumpaniji barranin li ħajħdu sem f'dan l-eżerċizzju fi 18 il-stat membru. Dan jinkludi awdituri esterni l-aktar parti minnhom li ħajkun qed jikkumpanjaw eh, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti meta jeżaminaw id-dokumenti ta' kreditu u elementi oħrajn li huma parti mill aqr rieżami tal-kwalità tal-assi u għanna bżonn li konna dawn ir-riżorsi est esterni miżjuda biex namlu dan ix-xogħol, xogħol enormi biex intikom idea pereżempju ser inħarsu wkoll lejn bej wieħed u ieħor 200,000 dokument ta' kreditu fi ftit xhur fi 18 il-pajjiż dan il-kampjuni saru dan sampling jirreferi għan numru ta' totali ta' AQR ta' 3.7 triljun euro, iġifiri eżerċizzju verament kbir u għalek kena bżon ħafna esperti esterni għal dan l-an. U anke bħala riżultat kollaterali għaliex l-involviment ta' kumpaniji privati indipendenti jista' jkompli kull ma jmur iżid il-kredibilta għas-swieq. It-timijiet issawru għal kull pajjiż u t-timijiet jinkludu kol f'kull pajjiż ħafna awdituri esterni. Nistan li rasek ta' dan. U għanna numru totali kbir kif diġa għetlik melux. Għal daqstant ser ikonna eżerċizzju mamul bis-serjetà reputazzjoni ta' kulħadd qiegħda tiġi perikolata hawnhekk kemm fuq il-lat privat kif ukoll pubbliku apparti l autoduri esterni hemm ukoll kumpaniji speċjalizzati ċertu tipi ta' assi li huma voluti wkoll pajjiżi differenti tal-proprjetà, tal-kumpaniji ta' ġar tal-merkanzija bil-baħar u anke tipi ta' transazzjoni ta' kreditu oħrajn. Ġifiri dawn huma kelmtejn minn ħatijaj biex nserraħlek rasek. Issa fuq l-ISM fuq is-60 biljun euro li semmejt u potenzjalment forse ma jkunux neċessarji qed inti Jiddependi, ħadd ma jista' jbassar minn qabel bħalissu bħalissa l-ewwel qatt ma nistgħu nantiċipaw bħalissa ser ikun il-nuqqas kapitali ta' kapital li ħajkun jiġi identifikat. U apparti minn hekk, parti kbira mit-tama ta' dan li forsi dawn il-flejes ma jkunux neċessari fl-aħħar mill-aħħar huwa li issa diġà hemm kilba kbira minn naħa ta' swieq għal dawn l-assi bankari. Dan rajnieh ħafna pajjiżi banek il-ħabru zida fil-kapital għal din is-sena u b'dan l-andament jekk l-affarijiet ikomplu jiżvolġu anke bl-istess mod f'Novembru, allura forsi tkun possibilità iva illi il-banek li jkollhom bżonn il-kapital ikunu jistgħu iżiduh fis-swieq. Dan ma kienx il-perspettivi tas sena li għaddiet meta bdejna diskuta l-affarijiet kif forse tiftakar, imma din hija l-sitwazzjoni korrenti. U għalhekk hemm dan it-tip ta' tbassir, grazzi. So, so can I take it that that means that on the Għandastan dan ifisser li dwar l-involviment ta' settur privat memx għazla ta' informazzjoni mill-istati membri jew inkella mill-supervizuri tal-istati membri huma jirċievu dan it-tarif minn ma jgħaddi mill-arbil. Ma nafx tekst, ma nafx fim dak li rittejt. Aħna smajna xi għajdu tilli qal illi seta ikun hemm xi restrizzjoni għall-aċċess għall-informazzjoni. L-informazzjoni kienet se tasal u tgħaddi l-ewwel mis-supervizuri Kien hemm xi allegazzjonijiet li qalu li ma setgħux ikunu daqshekk indipendenti. Inti qed tgħid qed tirreferi għall-aċċess mill-kumpaniji indipendenti. Le, dawn ser imorru ser jkorru għall bank u jagħtu titwila lill files. Imorru u jkunu akkumpanjati miċi uffiċjali ħafna midrabi u ser ifittxu fil-files. Mem lebda dubju dwar dan. Grazzi ta' sew ridna nivverifikaw għaliex kellna ċertu informazzjoni li waslet inna u nafu li l-ECB u l-President tal-Eurogroup dejjem insestew dwar dan il-punt. Iva, fl-interess ta' kulħadd mod partikolari tal-Bank Ċentrali Ewropew, l-affarijiet jimxu hekk. Issa, Leonardo Domenici l-SND. Grazzi, Sherin. Onorevoli Vice President, Sur Vice President Costanzio, Id-domanda tiegħi hija dwar il-konklużjoni tal-laqa tal-Kunsill li kien hemm fit-3 ta' April. Jien nixtieq nistaqsik. Wara 3 ta' April. Issa diġà għandna xi aħbar dwar il-kwistjoni marbuta mal suġġett tal quantitative easing. Inti illum tennejt illi wieħed jista' jirrikorri għal għal unconventional instruments jekk ikun hemm inflazzjoni. Jiena nitolbok x'qed jistenna l-Bank Ċentrali sabiex eventwalment imbagħad japprova dawn l-istrumenti mhux konvenzjonali, unconventional instruments. Qed jistenna sinjal ġdid mis-sitwazzjoni ġenerali tal-analiżi tal-andament ta' ċiklu ekonomiku qed jistenna aktar studji bir-reqqa biex jara li ma tip ta' quantitative easing jista' jiġi adottat per eżempju. Nitkellmu spiss dwar dwar l-asset backed securities u kol sur Draghi tkellem dwar ħtieġa li konna suq tal-ABS. Jiena nixtieq nistaqsi li l-ewwel irdu nistennew li ikonna dan is-suq, dan is-suq tal-ABS jiżviluppa tal-asset backed securities. Dan ifisser illi kollox ħajjuħu fit-tul jekk dawn l-aspetti jridu jsibu saqajhom serri konna nistennew mhux ħażin nixtieq nitolbok. Tista' tgħidilna xi tbassir tista' tagħmel xi tbassir jew ipotezi imbagħad. Mistoqsija aktar ġenerali. President Draghi aktar minn darba fil-fema tiegħi saħaq illi hija importanti s-sekwenza u l-koordinazzjoni tal-linji tal-politika. Jiena ma nemminx li l-politika monetarja weħeda hija biżejjed, anke jekk skonti hija kondizzjoni meħtieġa. Għalhekk f'dan l-istadju jiena nixtieq ngħidlek f'termini sempliċi il-Bank Ċentrali Ewropew iffakkar il-gvernijiet il-ħtieġa ifakkarhom l-gvernijiet il-ħtieġa li rispettaw din il-konsegwenza din il- u din il-koordinazzjoni u kif jirreagġixxu dawn meta l-politika ta' tkabbir għada waħda ta' sew dajfa fir-rigward tal-pjanijiet ta' tkabbir nazzjonali. Grazzi, grazzi għal-mistoqsija tiegħek. Dwar l-ewwel waħda. Jiena nixtieq nibda billi Infakkarkom. illi il-mira ta' inflazzjoni li għanna hija mira fuq medda medja ta' żmien, mhix mira għax li ġej għal tliet xhur tas sena li ġejjin u laqas sena li ġejja. Aħna publikajna previżjonijiet f'Marzu fejn kien hemm xenarju bażi li kien jgħid illi l-inflazzjoni anke jekk tibda b'livelli baxxi tista' tiżdied bil-mod il-mod sal-2016. U wara l-2016 skont dan ix-xenarju bażi tkun ta' livell ta' 1.7, iġifiri viċin 2%. Dawn il-previżjonijiet jikonsidraw mid-deċiżjonijiet il-Kunsill jikkonsidrawhom u aħna iddeċidejna bekk illi ma nagħmlu xejn f'Marzu. Iżda huwa l-perjodu fuq medda medja ta' żmien illi jott. Kulħadd kien sorpriż, inkluż aħna stess, bin-numru baxx, biċ-ċifra baxxa ta' inflazzjoni ta' Marzu ta' 0.5. Hemm bosta elementi illi għamluha diffiċli ninterpretaw xi fisser dan, hemm effetti tal-żmien, tal-lejt, illi jasa, meta jasal lejt fis-sena, u l-effetti li jista' jkollu dan il-perjodu u għalhekk irridu naraw ser jiġri fl-inflazzjoni ta' April. Huwa possibbli illi jkollna żieda fil-rata tal-inflazzjoni. Iżda mhumiex iċ-ċifri li jaslunna kull xar illi huma l-aktar importanti sabiex titieħed deċiżjoni. Irridu naraw jekk il-xenarju li kenna f'Marzu imbidilx iva jew le u jekk imbidel kemm imbidel. F'dak ix-xenarju rata ta' inflazzjoni għas-sena kollha kemm tal-2014 kienet ta' 1%. Issa din ir-rata ta' 0.5% irridu naraw. Urdu narawha bir-reqqa. Issa ninsabu f'sitwazzjoni ta' tħassib kbir kif jista' jifhem kulħadd minħabba l-fatt illi reġim baxx ħafna ta' inflazzjoni għandu effetti potenzjali negattivi l-iktar fis situazzjoni fejn ikun hemm dejn eċċessiv ta' ħafna aġenziji privati pubbliċi imma jista' jkun illi l-inflazzjoni tkun waħda negattiva, kif diġa huwa l-każ f'ħafna mill-istati membri, u nafu illi jista' jkun inflazzjoni negattiva u il-konsegwenzi jkunu serji. Dawn il-punti rridu indirizzawhom ser jiġu indirizzati. Il-politika monetarja f'sitwazzjoni wara il-kriżi finanzjarja u wara il reċessjoni tal-karti tal-bilanċ il-politika monetarja titlef l-effiċenza tagħha. Ma tkunx daqshekk effiċenti bħal sitwazzjoni normali dan il-punt irdu nifmuh u għalhekk ħafna pajjiżi kellhom jieħdu miżuri straordinarji bħal dawk li aħna ħadna bl-LTROs. LTROs ta' triljun dawn huma ħwejjeġ straordinarji u ma jistgħux jiġu deċiżi isu xejn mhux xejn Iva, edin indirizzaw dawn il-punti u qed naraw jekk inbidil xi xenarju fuq medda medja ta' żmien. U jekk nistgħux nagħmlu xi ħaġa xierqa għal kompitu bħal dan. Kif fakkartkom u nispiċawnek kien importanti illi il-Kunsil ta' Gvernanza tal-Bank Ċentrali Ewropew laħaq l-unanimità biex jaċċetta l-idea ta' politika mhux konvenzjonali li kompatibbli mal-mandat tagħna u li se tiġi użata sabiex tiġi indirizzata din il-kwistjoni. Skużawni, kelli xi affarijiet oħra nitratta. Imma inti għad illi l-odot ta' politika monetarja ma kienux daqshekk effettiv jekk kif konna qegħdin noħorġu mill-kriżi. L-iktar meta suppost kellna bżonnhom. Iva, dan joħroġ mill-kodba kollha akademiċi u l-kodba tal-istorja wara reċessjoni ta' kriżi finanzjarja, reċessjoni li differenti mill-oħrajn. Il-politika monetarja taġġixxi permezz ta' sistema finanzjarja, permezz tal-banek. U meta ikun hemm problemi f'dan ir-rigward minħabba kriżi finanzjarja l-affarijiet isiru aktar mwera. Fuq medda medja ta' żmien se jaħdmu l-affarijiet, imma l-affarijiet jihdu aktar fit-tul minħabba in-natura ta' reċessjoni illi kenna. Illi ġiet lokalizzata u feġġet mis-settur finanzjarju nnifsu dan huwa punt Iva għalhekk kien hemm ħafna dewmin biex eh, jiġu salvati l-banek u jiġu ranġati l-banek u dan ħoloq aktar problemi. Jien għandi l-argumenti tiegħi fi dak li jattinti għalix għaliex eh, iva hemm paraguni li jsiru ma' settur bankarju Ewropew u settur bankarju f'reġjuni kbar oħra bħal-Istati Uniti paraguni illi jistgħu iqarqu b'dak li jkun ma ta' detriment għall-analiżi tas-sistema Ewropea. Malaj malajr, Sena nagħtikom ċifra waħda li ġejja mill-Istati Uniti, mhux minn għanna. Is-sena l-oħra il-viċi president tal-FDIC tal-Istati Uniti ġi fl-Europa mel diskors u zvela tabella għall-ewwel darba entità uffiċjali preżentat kalkoli tal-leverage ratios, ir-relazzjonijiet bejn l-equity u l-asti totali mingħajr il-ponderazzjoni tar-riskju bejn il-banek il-kbar Ewropej u dawk tal-Istati Uniti. Umbat, huwa wera illi jekk wieħed juża ċifri tal-balance sheets u jagħmel il-kalkoli li riflettu żewġ sistemi ta' accounting, il-medja tal-Banek Amerikani kienet 6.2 u fl-Ewropa kienet 3.7. Imbagħad huwa preżenta l-kalkoli għal Banek Amerikani billi uża l-standards ta' kontabilità internazzjonali li huma użati fl-Ewropa u il-medja kienet ta' 3.8 għal banek tal-Istati Uniti, simili għal dik tal-Unjoni Ewropea. Dan biex nurikom mill paraguni ta' bladdoċ drabi jistaw jqarqu b'dak li jkun imma qabel ma jibda l-SSM huwa importanti illi aħna neħu kull tip ta' dubju dwar il-karti tal-bilanċ tal-banek Ewropej u hekk ħanamlu aħna. Grazzi tassew. rajna x'kienu ċifri tal-FDIC u l-kol għandna xi ħaġa aħjar. Issa għall-għalde l-Onorevoli Schmidt. Grazzi, President. Hawnhekk ninsab. Grazzi, Vice President. Il-grupp tal-Alde u jiena nroddu l-ek L-Ewropej kollha għandhom ikunu kuntenti għaliex aħna għanna il-Bank Ċentrali Ewropew. Intom mhux suppost tkunu entità politika imma hekk ġibtu ruħkom kien hemm ftit istituzzjonijiet Ewropej oħra li ġabu ruħhom bħala entità politika, entità politika responsabbli. Mistoqsija tiegħi aktar konkreta. Issa għanna l-kwistjoni dwar il-ħin, dwar il-żmien Jekk taqraw dak li qal is-Sur Draghi huwa qed jitkellem dwar konsolidazzjoni fiskali. U issa għandna l-Prim Ministru l-ġdid Franċis li qed jgħid li għandu bżonn aktar ħin, irridu ntuħ aktar żmien. Jekk intuħ aktar żmien, kollox ser jitranġa. Tista' tikkummenta daqsxejn dwar dan. Imbagħad xi ħaġa oħra. dan il-persuna li jen illi l-istur Barroso huwa kellu din semma din kwistjoni dwar l-awsterità għal darbohra. Issa inti tinsab hawnhekk fil-bidu tal-kampanja tal-elezzjonijiet u għalija tant huwa importanti li nġibuha żewġ hawnhekk. Għandna wis, għandna ftit wis jew inkella għandna approċċ ibbilanċat li sibi aġixxa b'mod ta' sew responsabbli kif qedtilkom u forsi tista' tagħti xi linji gwida lil kollegi li issa bdew il-kampanja elettorali tagħhom. Jiena m'iniex fil-kampanja elettorali. Il-messaġġ tiegħek jekk trid Ewropa li tikber b'saħħitha u sostenibbli. Grazzi għal dak kollu li għamiltu sissa. Grazzi. Grazzi għal klim tiegħek kif fil-bidunet. Jiena nemmen illi Dak li huwa rwol ta' dan il-Parlament u dan il-Kumitat fil-leġislazzjoni finanzjarja intom għamiltu ħidma ta' sew tajba stajna nikkollaboraw u f'kombinazzjoni jew le aħna kemm il-darba qbilna dwar ħafna leġislazzjonijiet. Issa dwar il-konsolidazzjoni fiskali u l-mistoqsija dwar Franza. Dan u aktar fidejn il-Kummissjoni, naturalment il-Kummissjoni diġa tkellmet dwar dan il-punt partikolari. Aħna naqblu illi Franza mhux ħafnilu bil-ħaq għamlet xi impenji dwar il ħadet xi impenji dwar il-politika fiskali tagħha u iva għanda tikkonforma ma dawk l-impenji, għanda żomma dawk l-impenji illi hija għamlet. Ftit ta' zminilu ilu jidher illi jem distak, distak illi mhuwiex kbir ħafna. Distak illi għandna nimlew dawk li huma impenji imma jal-għażla ta' kull pajjiż membru illi jagħmel dan u jekk jagħmlu jagħmlu billi naqqas l-infiq jew inkella jnaqqas xi taxxi jekk irid. L-għażla fidejh l ja fidejn il-gvern ta' kull stat membru. Iżda il-miri illi l-istat membru jkun ħa impenn dwarhom dan l-istat membru għandu iżom ma dawn l-istess miri. Issa, dwar id-dibattitu ġenerali. Xorti ħazina, xjenza tal-ekonomija mhijiex xjenza daqshekk preċiża kif tafu u għalhekk huwa diffiċli li nikkwantifikaw. U jkollna kalkoli oġġettivi illi ħadd ma jista' jpoġġihom f'dubju dejjem ser ikun hemm xi kontroversja madwar iċ-ċifri, madwar in-numri. U in-numri waslu għal diskussjoni dwar id-daqs tal-multiplikaturi kienu ta' bilħa aktar olħin milli aħna evalwajna fil-bidu. U għan possibli li nsibu tarf ta' dan kollu. L-IMF għal li l-multiplikaturi kienu aktar olħin u għalek il-konsolidazzjoni fiskali minn qabel ma kellix tkun daqsek enormi. Imma anke huma jgħidu naturalment illi il-pajizi li aktar għandhom dejn u li aktar għandhom stress fis-suq u mandhom xaċċess għal suq mandhom xaż l-oħra ħlif dik illi għamlu konsolidazzjoni fiskali. Ħadd ma jpoġġi dan f'dubju. Iżda għal darboħra dawn huma kwistjonijiet kontroversjali huwa minnu illi il-proporzjon ta' dejn ta' ċertu ta' bosta pajjiżi kien wis oli u kellu jitnaqqas b'xorti ħażina m'hemmx biżejjed kabbir fil-bqija tad-dinja sabiex na jagħtuhom daqqatit kieku kien hemm tkabbir oli kienu kun aktar faċli illi Dak li għandu jinkiseb jinkiseb, iżda id-dinja tinsab f'perjodu ta' tkabbir baxx, hemm diskussjonijiet, analiżi dwar l-istaġnar sekolari tal-ekonomija avvanzati, għanna problema fid-demografija fl-Ewropa, il-popolazzjoni tal-età tax-xogħol sal-2030 se tonqos kull sena b'0.6 fil-mija. U għalek anke biex nżommu stabli il-provista tas xogħol irridu nidu ċertu miżuri. Dan ikollu effett fuq it-kabbir u jikkomplika s-sitwazzjoni dawk li jitkellmu favu li konna tkart kabbir ħafna drabi ma jindunawx illi għanna din is-sitwazzjoni strutturali li qed inħabtu wiċna magħha. Nistgħu ma nistawx nistennew illi konna rati ta' tkabbir għoljien kif kienna 20 senilu ilu illi jarġaw jiġu sabiex jgħinu l-Europa. Iva, grazzi, issa, Sven Gigold, fisem il-ħodor. Hello, also from us, uh, Vice President. Naħatana u koll, Vice President. Mela, ndim saqsija l-ewel. Madwar 12 ġurnata jilu kienu laqa fi Brussel biex nidisku biex jiġu diskuss li ma kondizjonijiet jiprev jista' jkun hemm il-kapitalizzazzjoni taħt il-BRD intom tafu li il-Parlament aħna ġilidna kontra din l-idea u nexxilna nistabilixu ċertu limiti biex nużaw din l-odda fid-direttiva. Aħna smajna illi il-bank ġiet illi kunem interpretazzjoni iktar ibsa ta' dawn il-limiti. U veru illi il-Bank ċentrali mhux daqshekk ċert dwar dawn il-limitazzjoni fil-konfront tal-rikapitalizzazzjoni preventiva biex umbat ikunem il-bailouts tal-gvernijiet tal-banek. Grazzi ta' din il-mistoqsija jena naf li din kienet kwestjoni fil-fat li uh, għajmet pjuttost għaf ċertu postijiet. Il-konklużjoni tiegħi meta jiena konsidrajta kienet illi din id-diskussjoni ma kellix sostanza u ħan nispjega. U se nispjega fis-sens li Pala konklużjoni, ngħid li m'hemmx differenza bejn dak li qed inti u dak l-idea li jiddefendejt inti u dak li qed jgħid il-Bank Ċentrali Ewropew dwar l-użu tal-bail-in u mhux il bejlaut meta nindrizzaw il-problemi tal-banek li jkunu f'diffikultà. U dan għaliex żewġ biċċiet, żewġ partijiet tal-leġiżlazzjonijiet Attualment fl-2015 hemm il-linji gwida tal-Kommissjoni ta' Digikomp rigward l-għajnuna mill-Istat illi skont dawn l-linji gwida jinkludi meżuri illi f'dan il-kontest tal-għajnuna tal-Istat jimponu bejlin un bat hemm il-BRRD naħa l-oħra. U dan ser jiġi fisseħ f'jannar tal-2016, jiġifieri hawnhekk m'hawnx rabta mal-evalwazzjoni tagħna u l-effetti ta' din. Sax fid-diskussjoni li semmejt inti kien hemm Id-diskussjoni kienet dwar artiklu 27 tal-BRRD li għandu xaqsam mal-mistoqsija dwar il kwistjoni ta' x'inhuma il kondizjonijiet biex ikun hemm rizoluzzjoni għall bank Fl-ewwel paragrafu huwa illi hemm kondizzjoni illi il-bank jirċievi flus mill-gvern. Issa jekk bank li jkun f'diffikultà jirċievi ammont ta' flus mill-gvern allura ikun hemm riżoluzzjoni. Imma jista' jkun hemm eżenzjoni ta' dan il-paragrafu f'ċertu kondizzjonijiet skont din il-liġi, issa l-interpretazzjoni tal-Komissjoni dwar stress test li għandu xenarju bazi huwa illi f'dan ix-xenarju bażi dan jidentifika dak li hemm fit-test ta' artiklu 27 bħala likely losses, jiġifieri telf probabbli u dawn dawn ma jistawx eh, jiffurmaw parti tal-eżenzjoni li hemm fit-tieni paragrafu anka jekk dan ikun xenarju u mhux tbassir. Interpretazzjoni oħra tista' tkun illi m'hemmx rabta ta' dan it-tip u allura l-eżenzjoni mhux biss għax-xenarju negattiv imma anke xenarju bażi li tista' tintuża għat-tnejn ġifiri. Ma dak li huwa importanti huwa illi tkunx tkun interpretazzjoni manda lebda konsegwenza operazzjonali fl-2015 anka jekk l-interpretazzjoni illi il-nuqqas tal-kapitali fil- tal-kapital fi xenarju bażi ikun konsidrat taħt artiklu 27 li jaqa taħt ġifiri t-tieni paragrafu ta' dan l-artiklu minkejja dan jekk il-fondi pubbliċi ta' gvern irridu jintużaw għal dan il-każ, allura l-lini gwida ta' Digicomp irridu ikunu applikati. U dinja, dinja biss il-kas li sta' jkun hemm fl-2015, allura meta nitkellmu fuq konsekwenzi, Iż-żewġ interpretazzjoni twaslu għall-istess konklużjoni x'inhi differenza jrid bil-forsi tkun hemm xi differenza. Differenza hija illi skont artiklu 27 paragrafu wieħed il-bank jitpoġġa f'riżoluzzjoni b'mod formali u jekk jingħata l-riżoluzzjoni m'hemm l-ebda differenza meta nitkellmu fuq it-trattament fuq il-fondi pubbliċi unkella le eh, l-istess sitwazzjoni għaliex jekk ikun hemm l-użu ta' dawn il-flus tamaw li mhux fl-istess klima bħal ta' issa jekk anka għal xenarju bażi ikun hemm flus tal-gvern pubbliċi, allura jimplika li jkun hemm il-bejlin tal- ta dejn U aħna ma konniex għadin niddiskutu fuq din il-kwistjoni, aħna konna naqblu bisħieħ mal-BRRD U jena tkellimt ħafna f'bosta bosta drabi fil-pubbliku favur din is-sistema. Ġuri, ma dekx fej kollok dubji fuq dan jena kont pjuttost sorpris fuq din il-kwistjoni. Għalix ir-regoli tal-bejlin dejjem japplikaw, tkun xi tkun l-interpretazzjoni illi aħna sejna nieħdu jew naċċettaw. Problema tkun mill punta di vista operazzjonali jekk ikun hemm bank jitqiegħed f'riżoluzzjoni b'mod formali anka jekk il-konsekwenzi fir-rigward tal-kapital ser ikunu eżattament l-istess eh, taħt l-interpretazzjoni l-oħra tkun din mbagħad il-kwistjoni jiġifieri jekk joġbok jekk joġobkom m'hemmx differenza dak li għandu x'jaqsam ma' dawn ir-regoli. Ma noqdux nakkużaw il- l-ECB li huwa favur il-bailouts bil-flus ta' ċittadini ta' dawk li ħalsu t-taxxi. Għalek li jena għadni kem spiegajt l-applikazzjoni tal-linji gwida tal-Kommissjoni li huma attwali u li jkunu applikati f'kwalinkwa każ. Grazzi, Presidenta li rġajtajtni l-kelma, ma biex nkunu preċiżi. Dan l-artiklu tal-BRD kjarifika jekk il-rikapitulazzjoni preventativa tista' tintuża biex prevjeni rizoluzzjoni. Jekk ninterpretaw dawn il-kondizjonijiet sens iktar limitat, allura jista ikun hemm iktar flus minnaħa flus pubbliċi li joħorġu minnaħa tal-gvernijiet. U iva japplikaw xorta regoli inti, imma xorta waħda. Jekk l-interpretazzjoni tkun iktar ewsa tista tikkonferma illi li sibi f'din il-laqa talbet biex ikun hemm interpretazzjoni ewsa tal ta' dawn il kondizzjonijiet illi il tant iġġielet għalihom inti qed tgħid li m'hemmx differenza imma. Jekk rikapitalizzazzjoni tista' tintuża mod iktar faċli allura probabbli Din hija l-għodda li ser tintuża fl-2015, din se tagħmel differenza tista' tikkonferma inti li l-Bank Ċentrali Ewropew xtaq illi dawn il-kondizzjonijiet fejn jista' tista' tintuża nhar għamil istat fil-2015 fil-qafas tal-BRRD ġew iffaċilitati. So repeat myself. Uh, Niskuża ruħi tal-li ħanerġa' nirrepeti nifsi, però inti Fittini mistoqsija tija kanti ma rejtnix li konsekwenzi f'termini operazzjonali ser jkunu differenti, mumiex ser jkunu differenti. Dak li jent inti tati isem għal xi ħaġa nitkellmu fuq rekapitalizzazzjoni ta' prevenzjoni jew le, jekk din il-ħaġa jista' tiffaċilita l-użu tal-flus fondi pubbliċi, din mi xaħġa vera li jettajt inti. Rizoluzzjoni fil-BRD huwa konċett wiesa, rizoluzzjoni mhux fuq illi bank jiġi likwidat, anzi huwa illi banki insalvaw il-banek. Allura, jekk dan ser jagħmel differenza potenzjalment fl-2016 ma mhux fl-2015 meta il-kapitlu fuq ir-regoli tal- Bejlin, ikun għadhom ma daħlux fis-seħ u għalek, jiena ma il laqa fil t tnassum li f'din il-laqa fejn hemm din id-diskussjoni dwar l-effetti tal-evalwazzjoni mhmm, Nitkellmu fuq iż-żmien anke li jinkludi l-2015 l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri ta' supervizjoni se jitlu fis-seħ il-kapitlu ma jkunx għadu daħal fis-seħ ser ikun hemm il-linji gwida tal-Kummissjoni fis seħħ u jkunu dawn il-linji gwidi li jkunu applikati tkun xi tkun l-interpretazzjoni li eh, tittieħed. Forsi din id-diskussjoni stajna diskussjoni se tiġi evitata għaliex ma kienx ikun hemm differenza. I guess we're curious because they're... Na, kurjużi. Kien hemm ekofin informali tajt il-President, fejn eh, Mario Draghi għal li huwa kien kontent bl-arranġamenti li huma faslu ma' Digi Comp, ma problemi li aħna ma nafux kienu dawn l-arranġamenti. Jina għada ser niprofa nistaqsi l-Digi Comp biex insir naf jekk inti forsi interessat. Jista' jkun li huma jgħidu eżattament bħalma qed inti, però jina ser insegwihom iktar fuq din kwistjoni dak li qed jiena fil-fatt huwa dak li ser jiġri m'hawnx sigriti hawnhekk. Il-test tal-lini gwida ta' DG Comp u l-lini gwida għalin hemmhekk u huma dawn li se jiġu applikati. Okay, now for the EPP. Grazzi, EPP. Dank, eh, Herr Vizepräsident. Onorevoli Langen, grazzi tassew, Sur Vice President Jina rajt illi il-Bank Ċentrali Ewropew habe äh, gelesen, dass die EZB Berechnungen angestellt Jena nifem illi il-Bank Ċentrali Ewropew ser jonfoq biljun euro biex jixtri bonds tal-gvern fuq medda ta' żmien dewwiema. Is-sena l-oħra mill-2012 tal-2013 żona euro ġiet stabilizzata ma kien hemm għan illi ma ksibniex is-sena l-oħra. Infakkarkom dwar dak li qal qalet il-President li jista' jwassal għal separazzjoni bejn statijiet differenti fejn kien hemm ħafna xiri tal-bonds tal-gvernijiet u kreditu l-SMEs ma natax. Programmi ta' dan it-tip intużaw bosta modi differenti jekk ser ikollok ir-rati tal-imax baxxi mhux bil-fors se tkun ħaġa pożittiva fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għall pensjonijiet fil-pajjiżi naqsu ħafna aktar diffiċli li jkun hemm fondi ta' pensjonijiet minħabba rati tal-imax ser jonqsu dawn il-fondi u anka skont il-kalkoli wkoll hemm limitazzjonijiet oħra programmi oħrajn li jenalqu li ġew fit-tmiem f'Settembru tal-2012 per eżempju. Għad faqalna 187 biljun euro għal erba snin li ġejn minn xiri li sar qabel nitkellmu pajjiżi l-Italja, Spanja, Greċja, Portugal u l-Irlanda. U dan ifisser illi situazzjoni stabbiliet ruħa xiftit, pero jekk nibqaw sejrin hekk allura jien għandi dubi kbar dwar jekk il-Bank Ċentrali Ewropew u wiex qed imur lil mill-mandat tiegħu. U u xed iżomm u u xed iżomm ir-rati tal-imax baxxi għal dejjem. Forsi mhux ma tkunx ta' għajnuna. Iva għanna evalwazzjoni pozittiva l-2013 ma xtaħseb illi l-impatt se jkun għal l-2014 jekk il-Bank Ċentrali Ewropew jibqa' sejjer b'dan il-mod. Grazzi. Uh, for your question. Grazzi tal-mistoqsija. Decision has been taken uh, that uh, what you uh, Għada ma tiħdet lebda deċizjoni dak li jinti rajt fl-istampa fil-fatja xaħġa rajt jina u kwalet niskajmu fuq il-triljon euro. Esperti fil gruppi ta' ħidma għadin jaħdmu fuq bosta ipotezi differenti u rridu jkunu ħilsa biex jagħmlu dan. Però nati parir illi ħadd ma jgħati konsidra studji tekniċi li huma pendenti f'bosta osma għaliex ma teħdix l-ebda deċiżjoni waħda. Ngħidilkom dan li ġej. Il-mandat tagħna illi joħroġ mit-trattat jgħid illi rridu niżguraw li jkun hemm stabilità tal-prezzijiet f'medda ta' żmien medja U dan tfisser żewġ direzzjonijiet fil-fatt li nevitaw l-inflazzjoni u tfisser ukoll illi nevitaw inflazzjoni baxxa ħafna ja xi ħaġa simmetrika. Xi ħaġa li qiegħda fit-trattat. Irridu biss nżomm f'moħħna l-esperjenza tal-Ġappun biex nifmu id-diffikultà kbira li jista tista' tiġi ma' tad-deflazzjoni. U l-inflazzjoni hija baxxa qatt ma kienet daqshekk baxxa u huwa dan appuntu li jispjega r-rati tal-ammax baxxi. U dan il-fatt fil-fatt huwa qar fl-Ewropa, però qed jidher kullimkien ir-rata fl-Istati Uniti għata wieħed punt tnejn. Ir-rati tal-imax tal-Banek Ċentrali u huma kważi zero fil-ekonomiji prinċipali u dawk avvanzati madwar id-dinja hemm raġuni u aħna maħniex differenti minn oħrajn minn mod ta' kif aħna nagħmlu ġestjoni tal-mandat tagħna. Jiġifieri hemm konsekwenzi negattivi, iva, però bħalma tafu m'hemm l-ebda miżura ta' politika illi tista' tissodisfa l-interessi kollha fl-ekonomiji tagħna u rridu nirrispettaw il-mendat illi għandna. Huwa dak li fil-fatt konna qegħdin nagħmlu. Il-rati tal-imax huma baxxi kullimkien l-IMF għadu kemm ippubblika rapport tal-ekonomija tad-dinja hemm kapitlu 3 li huwa interessanti immens dwar li fih raġunijiet għalfejn rasa sar ma daqshekk baxxi madwar id-dinja u għaliex dawn ser jibqgħu baxxi għal numru ta' snin fil-ġejjieni, ġifieri. Hawnhekk għamilna inqas affarijiet straordinarji minn banek oħrajn ċentrali u aħna dejjem irrispettajna il-mandat tagħna. Il-figura ta' triljun tal-LTRO kien hemm ħafna li beżaw li sar ikun hemm implikazzjonijiet negattivi bħal ikun hemm inflazzjoni kbira minħabba dawn l-LTROs. Ma' Dan ma ġarax għaliex is-sitwazzjoni ekonomika hija dik li m'hemmx domanda fl-ekonomija tagħna. L-investiment fiż-żona euro hija 18% inqas minn dak li kienet fl-2007 qabel eżattament qabel il-kriżi. Jekk taqraw il-kwestjonarji u s-surveys illi publika l-Kommissjoni dwar l-opinjoni tal-kumpaniji privati għaliex hemm investiment li huwa daqshekk baxx, eh, it-tweġibiet huma kważi kollha l-istess li m'hemm l-ebda prospetti li wieħed ibih m'hemmx domanda. Din hija s-sitwazzjoni u rridu nagħmlu l-għażliet. Irridu nagħmlu għażliet skont il-prioritajiet tal-mandat tagħna. Grazzi. Ja, meine Sorge ist, dass die Ungleichgewichte äh, verstärkt werden durch dieses Programm. Jena nibza illi ser ikun l-iżbilanċi ser ikomplu jikbru u mhux ser jitjiebu fil-fatt. Din kienet waħda mill-anijiet ta' supervizjoni makroekonomika biex innaqsu dawn l-iżbilanċi u jiena naħseb illi il-Bank Ċentrali irrit iżom mal-mandat tiegħu ma nistawx nqabluh mal-Fed li għandu mandat ħafna ewsa tal minn tal-ECB. Program ta' 225 biljon euro. Din kienet eh, xi ħaġa tajba dak iż-żmien. Nixtru self xajnijom 35 un bat nbaħuħom 60. Jek ser nitkellem fuq wara ta' biljun, allura rridu nistaqsu mistoqsijiet dwar il-mandat tal-ECB. Dwar jekk il-politika tistax tagħmel tajjeb dawn l-iżbilanċi illi għadhom jeżistu. Jiena se nagħmel żewġ kummenti l-ewwel net fuq l-iżbilanċi. L-iżbilanċi illi kien hemm qabel il-kriżi mod partikolari fil-pajjiżi tal-istress issa tranġaw mod sinifikanti. Dawn il-pajjiżi is-sena l-oħra kellhom kajti bilanċali pożittivi is-sena l-oħra l-ewwel darba wara bosta snin. Dawk il-pajjiżi li kellhom jagħmlu aġġustamenti finanzjari anka per eżempju fil kastal tal-Greċja għamlu titjib sinifikanti s-sena l-oħra. Ġifiri dawn il-programmi illi waslu għat-titjib kienu għadin jaħdmu. Aħna maħniex qed nimxu ma' xi mandat bħal Fed, aħna qegħdin biss nikkonsidraw l-istabilità tal-prezzijiet fiż-żewġ direzzjonijiet, mhux biss dwar illi l-inflazzjoni tkun ola minn tnejn imma rridu nikkonsidraw ukoll il-periklu ta' inflazzjoni li tkun eqreb ta' zero jew inkella taħt iż-żero u din hija r-responsabilità tagħna li toħroġ mit-trattat. Mhux qed niskelmu fuq mandati differenti, il-mandat huwa wieħed ċar hemm lan prinċipali tal-Bank ċentrali illi huwa l-istabilità tal-prezzijiet dak li qegħdin nagħmlu ħna ser nibqgħu nagħmlu mingħajr ma jkun hemm konsegwenzi li jistaw kunu konsidrati anka minn mill-esperienza tal-passat li forsi l-Bank ċentrali li jagħmel wis iwassal għal inflazzjoni kbira. Din mhux il-klima li qegħdin ngħixu fiha, biex is-sitwazzjoni bħalissa mhux ir-riskju, anzi ir-riskju huwa l-oppost. U appuntu dan irridu nikkonsidraw. ċertu konsegwenzi negattivi għal xi interessi oħra. Iva imma Dinja, dan huwa l-mod ta' kif taħdem il-politika ekonomika. Ma tistax tilħaq l-interessi ta' kulħadd. now for the S&D Elisa. Fisem l-S&D Elisa Ferreira. Well, also on behalf of my political group. Fisem il-grupp politiku tiegħi jien ukoll kif ukoll bħala koordinatur nixtieq nirringrazzjak personalment. Grazzi li lek għal drabi kollha li ġejt hawnhekk, għal kontributi kollha tiegħek, għat twaqqif ta' AFAS biex nindirizzaw din il-kriżi u anke grazzi lill bank Ċentrali Ewropew. Għaliex dejjem emminna u edna illi l-Bank Ċentrali Ewropew probabbilment l-unika istituzzjoni li setat tilqa għal ħtiġijiet jew domandi tal-kriżi u li ħadet il-miżuri li kienu meħtieġa sabiex ikun hemm prevenzjoni ta' kriżi fiż-żona euro jew li zona żona euro tisfaxxa kollox. Issa nixtieq ressa żewġ mistoqsijiet jew tlieta. Vito bil-insin twelidi li huwa insin twelidek ukoll. L-ewwel mistoqsija tiegħek tiegħi lejk. L-ewwel nett tippermetti li nirringrazzjak lejk, grazzi għal dak li qed dwar il-kontribut tal-Parlament Ewropew biex flimkien insawru mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni. Naħseb importanti nisqu fuq il-ħtieġa li jkollna linja ta' kreditu mill-bidunet u li dan ikun disponibbli meta u il-SRF, il-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dejjem kienet biċċa li kienet tberrem f'moħħ il-Parlament. Issa għanna il-Parlament li ser jinbidel, il-Kommissjoni li ser tinbidel bl-elezzjonijiet li jmiss u għalhekk importanti nisimgħu li l-Bank Ċentrali Ewropew ser ikompli jafas biex dawn it-tip ta' linja ta' kreditu tkompli teżisti. Nittamaw li dan ix-xogħol tagħmlu u partikolarment fin-negozjati tal-futur. It-tieni punti issa. Bħalissa, il-problema mhijiex l-inflazzjoni huwa riskju ta' deflazzjoni. U anke l-istrumenti disponibbli jidru li mhumiex tajbin biżejjed, mhux tajbin għal xogħol li għandna dimna bħalissa Bċorta ħażina dawn il-mekkaniżmi mhux konvenzjonali ta' intervent probabilment ikunu neċessari għaliex minkejja li hemm aċċess ta' kreditu ta' finanzjamenti, eccetera, dan mhux qed jasala swiq u hemm frammentazzjoni sħiħa fost swiq u għalhekk ħatkun possibilità li l-banek jaċċettaw livelli differenti ta' kollateral sul rozier per eżempju jaċċetta dan, iżda jistaw jaċċettaw kreditu għall SMEs jew portafolli ta' kreditu għall investituri privati, per eżempju, dejjem jekk ikunu ta' kwalità għolja. Forsi dan ikun mod kif nistgħu nagħtu daqqatit lil dawn il-banek joħorġu mill-kriżi li jinsabu fiha. Forsi tista' tkun soluzzjoni għal din il-problema minn tiegħi. Issa, aħna bħala soċjalisti nemnu illi eċċess ta' miżuri ta' austerità waslu għal reċessjoni. Imma l-aspett pożittiv ta' dan issa huwa li aħna implementajna dawk ir-rekomendazzjonijiet kollha meħtieġa. Iżda m'hemmx domanda issa hawnhekk qegħdin. Avolja minna dak kollu li kien meħtieġ għal provvista ma minna xejn dwar domanda. Ser namlu issa, issa fir rigward iż-żona euro, kif nistgħu nindirizzaw dan il-kwistjoni? għaliex urġentament għandna bżonn tweġiba, rritu konna xi ngħidu lin-nies dwar dawn l-affarijiet. L-aħħar darba li dan il-kumitat żar l-Istati Uniti tal-Amerika smajt il-diskors aħħari tas-Sur Benanki u u għajjem kwistjonijiet serji ħafna qabbilt iż-żona euro u l-Istati Uniti tal-Amerika melux u dan l-esponent għal imħasseb li għanna għat ta' 6%. Issa l-Bank Ċentrali Ewropew jista' jgħin li żona euro issir maqud aktar, issir entità sħiħa, forsi tmur lil mill-mandat tagħha bħalissa għaliex bħalissa dejna marbutin. U ma nistawx noħorġu minn din is-sitwazzjoni li teħtieġ tweġibit ta' malajr kemm jista' jkun. Huwa essenzjali għalhekk nindirizzaw il-problema ċentrali, dik li l-aktar tħassab liċ ċittadini tagħna, jiġifieri l qatt Il-Bank Ċentrali Ewropew lest jagħmel dan jew x'lest jagħmel bħalissa. Grazzi ħafna għal klim ta' tifħir tiegħek għax-xogħol tal-Bank Centrali Ewropew. Jiena rotħajl anke lilek bl-istess mod, speċjalment fir-rigward dan il-kumitat u x-xogħol wetta. Issa, fuq il-mistoqsijiet tiegħek l-ewwel nett, l-istrumenti u l-kreditu għal imprizi żgħar u ta' daqs medju, l sms inti staqsejt jekk nistawx naċċettaw bħala kollateral il-kreditu għall sms Fil-fatt namlu dan. Aħna ħloqna program sentejn ilu, jekk mistejer żbal diġà, li huwa msejjaħ talbit addizzjonali ta' kreditu, claims addizzjonali ta' kreditu fejn aħna naċċettaw self żgħir jew ġabra ta' self żgħir bħala kollateral dirett għal politiki tagħna monetari, għall operazzjonijiet monetari tagħna ħloqna dan il-programm u intuża minn xi pajjiżi ikolli ngħid xi banek partikolarment f'ċertu pajjiżi mhux biss fil-pajjiżi li jinsabu f'diffikultà nista' ngħidilkom dan huwa fatt. Imma intuża dan il-programm. Forsi mhux daqskemm ħsibna li ser jintuża, imma dan mhux ħtija tagħna, Dak li jidher li jiġri huwa wkoll illi aħna ovvjament napplikaw haircuts għal kejl tal-kollateral meħtieġ, napplikaw haircuts biex inkopru r-riski li għedin nafacċaw aħna, xaġa normali din imma ta' bilħaq jistaw jintużaw bħala kollateral. Kifet konnet nistennow iktar użu ta' din l-inizjattiva mill-li għanna bħalissa u aħna ma rċevejniex spiegazzjonijiet tajbin għala dan kien il-każ. Huwa fatt spontanju naħseb illi fil-perjodu ta' tkabbir baxx ir-riskju ta' kreditu kif valutat mill-banek jiżdied, mod partikolari brabta mal-kumpaniji l-aktar dajfa. palma nafu ħafna drabi l-SMEs ma jkollhomx il-kapital propju u din hija problema għal valutazzjoni tar-riskju ta' kreditu. Għal daqstant, ikun ikun il-każ u ma x'inhuma raġunijiet il-programm hija hemm għadu fis-seħħ intuża inqas milli li konna qed nobsru aħna u mbagħad kien hemm ħaġa diretta wkoll li aħna għamilna b'din l-intenzjoni preċiżament M'hemmx ħafna affarijiet il-Bank Ċentrali jista' jagħmel biex jipprova iwassal il-kreditu, ma nistgħux nimponu fuq il-banek li jselfu aktar il-dik l-entità jew l-oħra, dak ma nistax nagħmlu, ġifieri hemm limiti għal dak li nistgħu nagħmlu, imma dan ix-xogħol li semmejta minnih. U pajjiżi oħrajn kien hemm mekkaniżmi oħrajn intużaw lekk imsejjaħ finanzjament tas-self. U dan huwa l-istess ħaġa li għamilna hawnhekk l-aċċettazzjoni ta' self dirett m'hemmx titoli, m'hemmx titolizzazzjoni meħtieġa u għalhekk dak li hemm fis-seħħ bħalissa. Issa. Salima punt saċertu punt il-qat u tkabbir bax xandu x'jaqsam mal-mandat tagħna. Jiena dan jettu fl-ewwel smieħ tiegħi dan il-kumitat meta kien hemm il-ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena espliċitament kont semmejt l-artiklu kollu li huwa wieħed 1.2.7 dwar il-mandat li għandu żewġ partijiet. Huwa mandat ġerarkiku, lan primarju huwa stabilità tal-prezzijiet, u mbagħad it-trattat jgħid illi kwalinkwa darba li ma jkunx hemm preġudizzju fuq il-għan primarju ġifiri stabilta tal-prezzijiet, allura l-Bank Centrali Ewropew irrit jilqa għal għanijiet ġenerali l-oħra u koll. U għemmek letteralment nieħdu l-affarijiet bis-serjetà dwar dak li qiegħed jingħad anki fuq dawn il-għan ta' għanijiet għatt ta' għanijiet subordinati, ħafna drabi dawn iż-żewġ għanijiet ma jkontradixux il-xurxin u sa ċertu punt hawnhekk f'din is-sitwazzjoni ninsabu għaliex l-inflazzjoni tant hija baxxa li tipi ta' politiki li aħna rridu nadottaw u adottajna huma politiki li mixin fid-direzzjoni ta' stimolu ta' xprun aħna għanna rata ta' rifinanzjament ta' 0.25% li ma' jemx preċedent bħala fl-istoria u hemm din il-kompatibilità u hemm tant li jistgħu jagħmlu l-Banek Ċentrali għaliex nistgħu nużaw strumenti ta' politika monetarji biex inżidu dan ix per eżempju meta nħarsu lejn dak li qed jiġri fir-rigward il-flejjes u l-kreditu, il-flejjes hemm tlieta qegħdin jiżdiedu b'1 fil-mija Issa jekk għandux relazzjoni mal-GDP nominali dan huwa indikazzjoni ħażina ta' dak li ser jiġri sa ċertu punt għaliex qed naqgħu lura fir-rigward il-GDP nominali jew inkella żgarrajna x'imkien imma wieħed fil-mija huwa ta' baxx ħafna. U aħna provajna nżidu l-aggregati fir-rigward l-operazzjoni ta' likwidità biex billi inselfu il-banek li bdejna nistennew li l-flejjes u l-krediti jiżdiedu, imma dan ma ħadimx b'xorta ħażina u waħda mir-raġunijiet għala dan kien il-każ fejn banik ċentrali oħrajn użaw strumenti oħrajn għal dan elan huwa preċiżament minħabba l-fatt li wara l-kriżi bankarja mhux daqshekk effiċjenti li tirrikorri għal banek. Il-problemi tal-xiri tal-assi fisser li l-flejes edin fidejn il-kumpaniji mhux bankarji. Kumpaniji mhux bankarji li għandhom dawn lassi fidejhom ibijawhom u mbagħad aħna nixtruhom fis-swieq sekondarji. Ġifri hemm din id-distribuzzjoni. Issa x'jiġri fuq l-aggregat monetarju jiddependi fuq numru ta' affarijiet, ġifri mhux kwistjoni daqshekk lineari, għanzija komplessa. Imma sa ċertu punt ċerta waħda hija iktar diretta mill-li tirrikorri għal-banek u permettu li najt li dawn il-programmi ta' xiri tal-assi għandhom numri zbiħafna ehm, ħafna bħal quantitative easing imma li xirin ta' snin kienu jisseħu operazzjonijiet tas suq miftuħ. Issa, dawn l-operazzjonijiet ta' din ix-xorta kienu jirriferu biss għal bejħ u x-xiri tal-titoli tal-, -titoli, tal akwisti definittivi u mbagħad saru eh, bidlu l-om nisem, mbagħad għandna dawn it-tip ta' interventi bil-Banek Ċentrali, partikolarment il-Bank Ċentrali Ewropew, isiru bil reakwist bil-repos. Aħna għandna xogħol tagħna fid-dokumenti tagħna mill-bidu net tal-Bank Ċentrali Ewropew hemm miktub li l-xiri u l-beħ ta' titoli huwa parti mill-istrumenti tagħna. Qiegħed hemm fit-testi kollha tagħna mill-bidunet li beda jeżist il-Bank Ċentrali Ewropew. Ġifieri xejn ġdid. Għal daqstant rridu nikkunsidraw kollox jekk ta' bilħaq is-sogri għall istabbiltà tal-prezzijiet li huwa l-mandat u tagħna ikunu qegħdin f'periklu. Huwa l-każ li f'sitwazzjoni bħal din kifet li dan jimxi l-istess direzzjoni li nilqaw għal għanijiet oħrajn. Imma l-an primarju tagħna huwa li noqogħdu b'sebajnejn biex niżguraw li jkun hemm istabilità tal-prezzijiet. <clears throat> Yeah, very briefly, but we've had a fil-qosor ħafna, imma isna kena skambju ta' iktar minn 10 minuti, hawnhekk imma fadlinna ftit minuti, letteralment. Grazzi ħafna xerjun. Mistaqsija supplementari malar malar fuq ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew li ma kienx wieħed u li mhux daqshekk pożittiv fit-trojka u issa lil ilmi trojka. Taf li l-Portugal wasal biex joħroġ mill-programm ta' ġustament imma l-problema hija li birrati baxxi ta' li max l-investituri ma jkunux qegħdin jikkonsidraw illi qed ikopru ir-riskju hekk kif preżentat mill-pajjiż u mill-, -pajis, u mill CRAs, l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Allura jagħmel sens li l-politiki Ewropej xorta waħda jibqgħu ankrati fuq klassifikazzjonijiet tant mhux kredibbli bħal dawk ta' CRAs u x'inhuma l-perikli u l-possibbiltajiet għal pajjiż li jkun segwa r-rekwiżiti ta' trojka sal-aħħar u issa joħroġ minn dal-programmi ta' ġustamentu jkollu perspettivi aħjar għal futur When a country... Meta pajjiż joħroġ minn programm, joħroġ għaliex ikun kiseb mill-ġdid l-aċċess għas-swieq. Walek dak ir-rigward dik ser tkun is-sitwazzjoni. Dan xi fisser? Ifisser li fih nifsu misser ikun hemm dubji. Ovvjament nixtiequ li jkollna inqas użu tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu CRAs u hemm sforz ġenerali biex dan ikun il-każ. Naqqasna l-input tagħhom imma m'għandniex l-apparat intern tagħna li nagħmlu klassifikazzjonijiet tagħna stess, aħna stess. Dan jeżisti fir-rigward kumpaniji f'ċertu banek ċentrali kbar li kellhom dipartimenti sinifikanti li kienu jagħmlu dan ix-xogħol biss għal politika monetarja, iżda aħna ma nistgħux nkunu sostituta għal dan kompletament Iżda naħseb li s-sitwazzjoni għal pajjiż li joħroġ minn programm u jkun konformi mal-anijiet tal-istess programmi huwa ta' bilħaq perspettiva biex itejjeb il-klassifikazzjonijiet tiegħu u mhux wara li jkun segwa il-rekwiżiti ikollu klassifikazzjoni li tmur allar minn ħatta dawn is-CRAs ma naħsibx li dan ser ikun il-każ u nittamaw il-kol kemm aħna li wara li pajjiż joħroġ minn programm fl-aħħar mill-aħħar il-klassifikazzjoni l-aġenziji ta' klassifikazzjoni jimxu appari passu b'dan għandhom il-ħin tagħhom meta jimxu b'dawn il-klassifikazzjonijiet imma fl-aħħar mill-aħħar nittamaw li jtejbu l-klassifikazzjoni tal-pajjiż wara li joħorġu minn programm. Grazzi. Grazzi ħafna tajt is sinjura Sharon Bowles, grazzi għall aħħar darba li dert qudiemna pala viċe-president tal-Bank Centrali Ewropew f'dan il-komitat, jiena ċerta li uħut mill-kollegi jistaw ikunu parti mill-komitat tal-Parlament li jmiss u jiltaqgħu jgħak xorta waħda. Ma minnaħat tiegħi grazzi għadni mebċa lissa imma grazzi mill-qudiem tal liġejt iż-żurna. Grazzi. Okay, so we will be continuing. Tajab wis, inkomplu bil-agenda tana, punt numru tlita. Jekk jaġobkom? Okay, I think we now move on to Tajjeb naddu għal punt numru tlita fuq l-agenda tana, l-adozzjoni possibli tal-euro mill litwania U rapporter għal dan ir-rapport huwa Werner Langen. U issa ser ikonna konsiderazzjoni ta' l-emendi. Werner, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iddiskutejna dawn il-punt qabel, kena smieħ fuq dan ix-xogħol u kellna diskussjonijiet in kamera mal viċi President Oli Ren u kien konfidenzjali għaliex preċiżament ma setax etina ċifri ħarin f'dak l-istadju u għalhekk kienet konfidenzjali mhux għaliex eh, xaħat babas il-karti tal-bilanċ fil-Litwanja imma minħabba li ċifri aħħarin tal-Kommissjoni mhux qegħdin fidejhom. Skont l-aħħar stimi tiegħi kellna 31 emenda dan ir-rapport kien hemm dibattitu fejn kien hemm ħafna konsens u appoġġ għal dan ir-rapport u Permetuli ngħid kentejn dwar l-emendi issa. Uħut minnhom inħoss rridu nagħmlu majnas fil-karta tal-vot għaliex ma jaqtux il-musmar fuq rasu. Nibda l-ewwel bl-emenda numru wieħed. Jiena qed illi l-euro hija il-munita tal-Unjoni Ewropea u bħala prinċipju L-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea jridu li jissodisfaw il-kriterji ta' konverġenza għandhom jadottaw l-euro u ma jkollhomx deroga u s-sur Slavi Binef jgħid taħt it-termini tal-ftejmiet tagħhom ta' qabel l-adeżjoni. Dan mhux il-każ. Huma trattati bażiċi li jgħidu hekk, jiġifieri qed imorru kontra din l-emenda mhix ġusta u forsi twassal il konklużjonijiet żbaljati. L-emenda numru 2 issa. Kien hemm kelma li ġi irdupjata fit-test bl-Ingliż u tapplika l-verżjoni bl-Ingliż biss l-emenda tessa minn Ole Schmidt u Ramon Tremosa i Balsels naqbel miegħu fuq din l-emenda nistgħu naċċettawha. Naħseb li dħul tal-Litwanja toħloq preċedent tajjeb, ħaġa tajba din, emenda erba mill-żewġ awturi l-istess minn ġdid hawnhekk miktub illi l-euro kienet tarka effettiva ħafna l-protezzjoni ta' zona tal-euro minn kriżi fir-rata tal-kambju, eżattament nappoġġawa emenda ħamsa jmiss u koll minn Ole Schmidt u Sur Ramon Tramosa Balsels hawnhekk jisħu illi s-settur bankarju Litwan huwa dominat minn banek barranin Mbatt għandna tliet emendi mill-kollega Karins 678 li kollha kemm huma nixtieq nappoġġhom. Il-Litwanja għandha tkabbir ekonomiku stabbli skont l-istimi hija t-tielet stat Baltiku li ħajsiħa fi żona euro u l litwania fil-fatt li daħħal l-euro fl-2007 imma kienet għadha ma sodisfaċ il-kondizzjonijiet kollha. Naddu issa Kien hemm problemi oħrajn ukoll, kien hemm tbassir dwar l-enerġija, l-iżviluppi tal-prezzijiet jekk il-memorja mhux tfallini, ma nistgħu nibqgħu mixin issa. Emenda numru 9. Fejn qiegħda? Emenda 9. Sewwa wisq. Tajt illi titkun fl-interess tal-Litwanja jitlob għal waqfin tal-proċess ta' tkabbir ta' zona tal-euro ma naqbilx ma dan għaliex naħseb li huwa l-oppost li huwa l-każ fil-fatt. Issa naddu għall-emenda 10 minn Ole Schmidt u Ramon Tremosa Balsels li tilqa 19 il-pajis li ser jissieħeb fiż-żona euro. Mbagħad emenda minn Slavi Binef, emenda numru 11 li tgħid li mhux il-kriterji kollha ntlaħqu ġew sodisfati u tisħaq ukoll li mhux il-kriterji kollha ta' konverġenza imma il-kriterji kollha ta' konverġenza. Hawnhekk qegħdin nindirizzaw iktar minn sempliċement ċifri u għalhekk kontrija din l-emenda. Emenda 12 tajt illi skont ir-rapport il dwar il-mekkanizmu ta' twessija tal-Kummissjoni li Twani mandiż bilanċi makroekonomiċi. Fil-verżjoni tiegħi tajt illi il-fema hija tal-Kummissjoni Ewropea, ma tantx hemm differenza wis, imma Oli Ren għal dan eh, konfidenzjalità biss in kamera, ġifiri irridu noqogħdu daqsxejn attenti. Emenda 13 issa. Jitlob għall implementazzjoni rapida tal-patt fiskali tal-kumpat fiskali. Emenda 18 torbot ma din l-emenda, u għalek irridu ntuwa titwila. Le, għandi zballanzi, nsi, għawnek, għedin nitkelmu dwar 12, 13 u 14. Skużawni għet il-President kelli dawn dokumenti fl-imkien bizbal. Forsi għet nibda nġri qabel nimxi għawnek. Emenda 14, sowa wisq kontra din emenda Emenda 15 kontri għaw koll. Għet nitkelmu dwar il-krizi finanzjarja li kellem pat sinifikanti ħafna fuq il-faqar u l-qat u l-livelli ta' qabel il-krizi għadu maġġawx mil ħuqa mill-ġdijt. Naħseb il litwania għamlet sforzi konsiderevoli biex tilqa dawn il-kriterju dawn il-kondizjonijiet u għalek mux aspett essenzjali biex tevaluta il-għada kurrenti. Emenda 16 issa Dan ukoll din l-emenda wkoll għandha x'taqsam mal-riforma tas-sistema tat-taxxa u ma naħsibx li għandha tider ukoll 15 ta' adeżjoni m'għandax taqsam xejn ma' sistema ta' tassazzjoni, ġifiri kontrija. Zbatax u koll kontrija għaliex hemm termini negattivi ħafna espressi u ma naħsibx li għandax taqsam biss mal-għada korrentu mhix ġusta, l-istess japplika l-18 u 19 u 20. L-emenda 20 hija kemm xejn differenti. Għaliex fit-test oriġinali tiegħi jiena ngħid jiddispjaċih dwar il-fatt li din dipendenza anzi emenda 21 fil-fatt skont it-test li għandu l-interpretu quddiemu id-dipendenza tal-gas. Issa Fu id-dipendenza li hemm fl-emenda ta' wara. Din mhix aġġornata xtajt illi dipendenza jew kol riżultat tal-settur tal-enerġija li jrid ikun qed iqis is-sitwazzjonijiet korrenti. Dan sar għaliex f'dawn l-aħħar żewġ impjanti nukleari inalqu ftit ta' żmien ilu u hawnhekk dak li qed jgħidu huwa ħajġri fil-futur, imma dan diġà ġara fil-fatt, ġifieri huwa avveniment storiku li diġà seħħ. Emenda 22 jina provajt nisħaq fuq il fatt li hemm żewġ impjanti nukleari, imma kien hemm korrezzjoni bli l-emenda li tajt li hemm impjant nukleari wieħed ta' ingalina, Kien hemm problema fil-2007 għada problema imma naħseb li neħelsu minn dan is-sentenza hija żbaljata fl-emenda 23 issa, emenda 24 imess. Eddin nintrattaw l-effiċenza tal-enerġija, l effiċenza enerġetika fit-test, u jekk ngħidu illi Dwar l-importazzjoni tal-materjal nukleari ma japplikax aktar għal-futur, diġa hija xi ħaġa li ġrat. Issa fir-rigward ir-rata tal likwidità Majna skont 38.3% skont iċ-ċifri li għanna dan l-aħħar u din hija korrezzjoni għal dan it-test. Emenda 26 issa. Simili ħafna hawnhekk ukoll. 20 Dan ba draj. Iżda, jina nemmen illi dinja koperta minn emenda 25 fil-fat. Imbagħad għandna tliet emendi Mr. Balz illi jitolbu l-gvern tal-Litwanja sabiex jiżgura li l istabilita tal-prezzijiet Transizjonijiet. Bat għanna emenda minn Hans Peter Martin illi tneħħi bitċa mit-test jena kontri għadin l-emenda. Emenda 31 fil-verżjoni oriġinali tgħid li l-appost pubbliku se jiżdied imma huwa qed jgħid li jista' jiżdied. Jiena nixtieq illi nivvutaw favur ir-rapport aħari. Dan irridu nimmodifikaw mbagħad fil-Parlament il-ġdid. Dan huwa l-ewwel tentattiv. Tajjeb wis issa ix-Shadows Eliza. Fisem l-SND. Iva Sherin. Xtieq nitkellem f'isem Ivari Padar. Ma jistax jattendi għal raġuni ġustifikata għaliex kif probabbli smajtu illum huwa beda kariga ġdida pala Ministru għall-Agrikoltura fil-Gvern tal-Estonja ħalla messaċ il kollegi kollha se naqrah. Dan huwa għamminant Ivan Padar. Nixten naħtaf l-opportunità biex nirringrazzja l-kollegi kollha illi jien sodisfazzjon dimt magħhom matul dawn l-aħħar ħames snin u nisab ħerqan illi narakom jew nerġa' naħdem maħkom. Aħna wkoll nawgurawlu għal-karigi, għal-kariga ġdida tijaw, għal-responsabiltajiet il-ġodda tijaw u jiena ħadd gost ħafna naħdem miegħu. Issa dwar ir-rapport ivari tana serje ta' messaġġi l-ewwel net jirringrazzja l rapporter għal ħidma tajba u r-rapport infassal eh, tajjeb u bilanċat. Kien diffiċli fiċ-ċirkostanzi ta' nuqqas ta' rapporti mill-Komissjoni u l-ICB jivali jixtieq jifraħ l-gvern tal-Litwanja għall-impenn li għawera wera lejn l-integrazzjoni fi zona euro. u kol jgħid li huwa jikkonsidra illi dan huwa moment storiku kif it-tlet pajjiżi Baltiċi qed jintegraw ruħhom 100% fl-istrutturi Ewropej. Huwa jgħidilna wkoll illi l-Litwanja tissodisfa l-kriterji U importanti illi nejdu li hemm livell oli ta' għat u nappellaw l-gvern ta' litwania sabiex iżom dan u dimajneħ u jieħu il-passi meħtieġa ħalli jindirizza il-problema serja tal-qat. L-aħar punta tħassib. Ivari jemmen ukoll illi il-kampanja ta' formazzjoni dettaljata għanda timbeda dwar l-euro ħalli jizdiet l-appoġġ pubbliku għaliex l-appoġġ tal-pubbliku bħalissa huwa dak ta' 40% biss. Iżda, fl-ħanet ivari jixtieq ukoll jagħti meħba l-Litwanja fiż-żona Ewropea fiż-żona tal-Ewro u jittama li dan isir f'Jannar 2015. Grazzi. Dak kollox President, għandi kellim fisem l-alde? Iva. Ole. Grazzi, President. L-Onorevoli Tremosa huwa ix-shadow nixtieq nirringrazzja li Sul Langen għal rapport tajjeb ħafna nemmen li huwa essenzjali. Dan huwa tielet pajjiż Baltiku li se jisseħ iż-żona euro u juri illi fi ftit ta' snin u probabbli il-Baltiku ser ikun mamul minn stati membri bl-euro, bil-munita komuni. Dan huwa messaġġ tassew tajja palina fl-Svezja sur Ludvingsen u għalija. Fiftit ta' snin aħna ser ikonna l-euro f'ħafna mill-istati Baltiċi. Dan huwa xida tal-fatt illi dawk li basru illi l-euro kien se jispiċċa fi xejn matul dan il-mandat kellhom żball ma tantx jafu dwar ix-xjenza tal-ekonomija. Imma, apparti minn hekk huma ma kienu jafu xejn dwar l-istorja. Grazzi, Sur Langen, mhux se nerġa' nitkellem, nittama li titmexxi ir-rapport li kollux jaqsam ma' sħubija tal-Iżvezja fil-żona euro. Dan tagħmlu fil-mandat li jmiss.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 Dan huwa rapport tajjeb ħafna jkolli ngħid, iżda iwassal għal xi problemi. Ma kienx hemm konsultazzjoni dwar l-emendi ta' kompromess ikolli ngħid. Hemm żewġ affarijiet neqsin f'dan ir-rapport. U dan huwa taħsara m'hemm xejn dwar il-kwistjoni soċjali dan jinkludi il-qat u l-immigrazzjoni f'dan il-pajjiż illi tassew jolqtu lil dan l-istat membru. U memxejn xejn lanqas dwar il-kwistjoni fiskali permess tas sistema fiskali attwali illi hija predominanti bħalissa fil-Litwanja aħna nixtiequ illi timbidel. Illi ikun hemm approċċ fiskali pass wara pass, gradwali. Hemm xi ħaġa li ma taqbilx iva l-enerġija, Iva għal-kwistjoni tal-provvista tal-enerġija li tizdiet fil-Litwanja u biex li dan il-punt jissemma. Iżda. Mux għalek illi dan ir-rapport għandu jitlob għall-enerġija nukleari. L-attitudni tagħna il-vota ħari tagħna se jiddependi fuq dak li ħaj jiġri minn dawn l-emendi il-kwistjoni soċjali, il-kwistjoni fiskali u l-enerġija. Grazzi. Kellim fisem li sijar forsi? L-onorevoli Seġek. Jiena, tal-limt. Illi għandi nitkellem. Jena, għandu najt li għandi nitkellem issa skonderik. Derek. L-ewwel nett. Nixtieq nirringrazzja l Langen għal prezentazzjoni trasparenti tiegħu illi kienet waħda raġonevol immens. Diretta. Immens. Ikolli ngħid li prezentazzjoni bħal din laqtitni għaliex stajt nifhem dak kollu li kellu xi jgħid. Li sijar u jiena f'termini personali nirrispettaw kull pajjiż illi jixtieq jissieħeb fiż-żona euro. Dan huwa l-ewwel punt. Jiena xtaqt ngħid dan. It-tieni punt li nixtieq ngħid. Jiena f'rapport naqbel dwar il-tkabbir ekonomiku ta' kull pajis li għandu jissieħeb fi żona euro u riferiment li hemm għal dan. Dan huwa punt illi jena naqbel dwaru. It-tielet punt. Il-bilanċ tal-finanzi pubbliċi. Punt validu. Is-sur Langen saħaq dwar dan il-punt u aħna naqblu miegħu ukoll. Ir-raba punt. L-aħħar punt naħa tiegħi dan jirrigwarda l-impjanti tal-enerġija nukleari fil-Litwanja. Aħna forsi ma naqblux f'dan ir-rigward. U nissuġġerixxi lill-ICR biex jastjenu fil-punti kollha illi għandhom xjaqsmu mal-impjanti nukleari fil litwania Grazzi tassew. Mandiġ aktar kellima illi jishtiqu jintervjenu u forsi il-rapporter jishtiq jintervjeni biex jala. Iva, malaj malajr. Nishtiq nirringrazzja l-kollega mill Nishtiq nifra ħansi l-kollega mill-SND għal kariga tiegħu u ma ressaqx emendi imma qal illi jaċċetta il-perspettiva tar-rapport kollu kemmu nixtieq nirringrazzja liberali li sijara l-appoġġ tagħhom nittama il grupp tal-ħodor. Jaċċettaw u jappoġġaw l-adeżjoni tal-Litwanja fi zona euro. Dan huwa importanti bħalissa li xibat messaġġ il-messaġġ tal-Parlament Ewropew dwar l-adeżjoni fiż-żona euro tal-Litwanja huwa messaġġ validu immens. Grazzi aħna se nivvutaw dwar dan ir-rapport. Dalwaqt il-vot fil-plenarja ser jittieħed mill-Kumitat il-ġdid mill-Parlament il-ġdid u probabbli fl-14 ta' Lulju Ek, se nimxu, ser ikun hemm membri minn dan il-komitat li ser jerġgħu sibu postom fil-komitat. Mbagħad ser ikonna membri ġodda wkoll. Issa, punt numru erba' la viżita tal-President forsi rajtu lil fotografu idu l-emmu hawn Fiftit tal-minuti aħna se ninġabru hawnhekk tgħid il-President u nieħdu ritratt ta' dawk illi irnexxilhom jissopravivu l-kumitat ekon. Issa. Din hija l-aħħar laqa tal-kumitat din il-leġislatura f'dan f'dawn l-aħħar tliet snin il-kumitat implementa b'mod proattiv ir-regolament ta' six-pack u ta' two-pack. li kien il-intejbu ir-responsabilità demokratika ta' deċiżjonijiet illi jittieħdu fih dan il-qafas ta' gvernanza ekonomika. F'dan ir-rigward il-Kumitat Ekon tejjeb in-numru ta' dialogi ekonomiċi l-iskambju ta' femmit illi huwa kellu mal-istituzzjonijiet Ewropej fil-Kummissjoni l-Presidenza tal-Kunsill, il-President tal-Eurogroup, Bank Ċentrali Ewropew u l-ISM fost l-oħrajn. Tieni net il-Kumitat Ekon beda jimplementa dialogi ekonomiċi mal-istati membri u dawn il-pajjiżi ħadu sem f'dawn l-aħħar snin kenna il-Belġu, Spanja, Ġermanja, Franza, l-Italja, l-Ungerija, Malta, Slovenja, Latvja, Greċja u l-Litwanja. Apparti minn hekk kien hemm id-dialogi regolari ekonomiċi mal-pajjiżi li għandhom li kellhom il-Presidenza tal konsil matul din leġislatura provajna norganizzaw aktar dialogi ekonomiċi iżda Xorta ħażina spiss ma sibniex data tajba tnejn għandna stedinjiet pendenti għal qatt ma' Franza, Lussemburgu u l-Portugal kif ukoll skambju ta' femmit mal-Managing Director tal-ISM is-Sur Regling. Jiena grata li Sur Regling illi huwa għalli illi jixtieq jiġi fil-komitat tagħna imma u probabli il-problema hija min-naħa tagħna mhux min-naħa tiegħu. Jiena ser ikolli nħalli dawn id-dialogi ekonomiċi fidejn dawk li se jiġu warajja. Fidejn il-Kumitat Ekon il-ġdid u jinnasgur li ser ikollhom pożizzjoni proattiva kellna konsultazzjoni mal-koordinaturi tal-Ekon tal-Ekon illi qalu li jixtieq ikun hemm dialogu ekonomiku ma' Franza matul dan il-mandat. Għanna slot għal kumitat li huwa dedikat għal dan il-għan nar il-ħamis mit-8 sal-10 fi Strasburgu. Aħna nafżawkom jekk dan id-dialogu ekonomiku jiġi ikkonfermat. Imbagħad avviż ġdid dwar il-finalizzazzjoni ta' testijiet ta' ekon u situazzjoni fil-Kunsill. Il-Kunsill għarraf mod uffiċjali l-Parlament il il-ġimgħa li għaddiet illi m'għandux riżorsi aktar biex jiffinalizza il-fajs miftuħa ta' ekon sabiex imbagħad ikun hemm il-korriġendum li jiġi ppreżentat lil dan il-kumitat. Jider illi huma qalulhom biex jagħmlu priorità fuq il-finalizzazzjoni mal-ftejjim tal-Ġorġa u l-Moldova, ftejjim ta' assoċjazzjoni fil-perjodu 23 ta' April sa 23 ta' Mejju. Dawn jieħdu preċedenza. Dan ifisser illi finalizzar mhux ser isiru fuq il-sitt files ta' jekon pendenti mod partikolari s-sarem jina nifem il-iftajem ta' assoċjazzjoni nataw priorita minħabba s-situazzjoni fl-Ukrajina inħedġeġ li l-Kunsil sabiex jaqdi dmiru dwar il-files ta' leġislazzjoni b'mod partikolari dwar l-SRM. Dispożizzjonijiet tiegħu ma' marbuta mal-bord u sar jitħlu fis f'jannar 2015. L-finalizzar fil-waqt Eh, jippermetti għal konsultazzjoni mill tal-Kumitat attwali u it-ħabbir tal korruġendum fl-ewwel plenarja tal-Lulju hija meħtieġa sabiex ir-regolament il-ġdid jidħol fis-seħ u jiġi implementat fil-żmien li binna dwaru. Jekk indewmu dawn id-dispożizzjonijiet indewmu l-proċess kollu kemm u jkollu effetti fuq l-applikazzjoni tar regolament dan huwa l-status quo aħna qegħdin nittamaw illi l-SRM inkunu nistaw nitrattaw għal il-plenarja, l-ewwel plenarja ta' Lulju tkun tista' titratta l-korriġendum. Tkun xi ħaġa żbaljata jekk indemmu aktar għaliex nitħlu fawċ kbir. Imma nistgħu nifmu s-sitwazzjoni fir-rigward tal-Ukrajina. Dawn kienu l-avviżi tal-President. Issa rridu ninġabru hawnhekk ħalli nieħdu ir-ritratt Nieħdu ritrat qabel il-vot, qabel nivvotaw, għaliex inkella l-kol taħarbu wara li nivvotaw. Ridu nivvotaw. Issa, skont l-agenda. Ivi, viva, rridu nivvotaw ir-rapport tiegħek, fimtek. Imma Jiena rrit nizgura li kunaw bizzejiet nis fir-ritrat, il-fotografu hawnhekk qiegħed. Nieħdu ritrat malaj malajr, imbagħad nivvuta wara. Okay, we are now on to agenda. Tajjeb wis, issanna punt numru 5 fuq l-agenda. Konsultazzjoni mill-ġdid tal-Kumitat. Skont artikolu 70 ta' regoli ta' proċedura. Għaw miktub pervan ġifiri naħseb li se nitrattaw il preps dokument b'informazzjoni essenzjali għal prodotti ta' investiment. Tlieta l-ewwel ta' April sibna qbil b'proċedura bil-miktub wara trilogu aħari fl-20 ta' Marzu wara li kellna dik il-lejla twila dwar l-SRM konna xifti tajjeni fl-aħħar. Irrid naqra dan kollu tgħid il-President? M'hemmx għalfejn? Naħseb li qassamna din informazzjoni. Il-punt kien fuq l-agenda tal-Koreper tal-4 April u ċevejt itra minn għandhom illi konfermat il-qbil tagħhom. Issa irrid nikkonsulta mill-ġdid lill-kumitat. Pervanx mhix hawnhekk, Eliza, forsi tixtieq titkellem. Pervanx u kol jiddispjaċija illi ma kun tkun preżenti llum fil-laqa. biex tesprimi l-opinjoni tagħha dwar il-prips u l-pożizzjoni hija tixtieq tisħaq dwar it-titjib importanti viżavi l-proposta inizjali tal-Kummissjoni illi ma kellix approċċ immirat lejn il-konsumatur biżejjed. Dan huwa għat leġislattiv prinċipali li għandu lan illi jipproteġi l-investituri bl-imnut u jagħtihom biżejjed informazzjoni dwar il-prodott ta' investiment. Hija tilqa l-aħħar ir-riżultat aħħari ta' negozjati mal-Kunsil anke jekk il-proċess ta' negozjati ma kienx wieħed dejjem kostruttiv min-naħa ta' rappreżentanti tal-Kunsil. Il-Kunsil il kunsil kellu mandat ta' sew batut ta' negozjati it-tim ta' negozjati tal-Parlament Ewropew irnexxielu jikseb riżultat tajjeb fin-negozjati. Il-kisbit jinkludu. Kamp ta' applikazzjoni aktar mifrux tal-prodotti finanzjari li huma koperti minn dan ir-regolament jinkludi prodotti bażati fuq l-assigurazzjoni aħna evalwajna jekk il-prodotti għandhom xi komplu jiġu esklużi. il-prodotti ta' pensjonijiet umbat, investituri, blimnut, u l spejjes aktar informazzjoni dettaljata li jettina talum dwar l-aspetti ekonomiċi u soċjali u ambientali tal-prodott ta' investiment. Hemm bżonn ta' twissija wkoll fuq qudiem tad-dokument sabiex nizguraw il l-investituri ikunu mwissija meta jkunu edin jiffaċċjaw prodotti komplikati. Ħamesnet il-Kommissjoni trid toħloq kalkolatur tal-fondi wara erba snin jekk ma jkunx hemm għodda bħal din illi tkun diġà teżisti fis-suq. Is-sitnet il-seta tal-Ajopa u l-awtoritajiet kompetenti Dawn se jiġu allineati ma' dispożizzjonijiet attwali tal-ezma u l-Ajopa. Reġim ta' sanzjonijiet ġi imtejjeb dan jinkludi sanzjonijiet finanzjarji. Jekk tingħata informazzjoni żbaljata, pervenx, pervenx tixtieq illi naċċettaw ftejjim tal-ewwel qari mal-Kunsill dwar id-dokumenti b'informazzjoni essenzjali għal prodotti ta' investiment marufa bħala l-Prips u għal darbohra pervanx tixtieq tirringrazzja lit tim ta' negozjati kollu ta' dan il-Komitat għal ħidma kostruttiva u riżultat pozittiv illi nkiseb dan kien il-messaġġ bil-miktub minnaħa ta' Bervanx. Speak on behalf of Serpa. Merci. J'interviens pour euh, Sirpa Pitikanen qui malheureusement. Issa, Sur Gozes fi sem nervo li Pitikanen li ma tistax tkun prezenti illum. Jgħat ixtiq tir-ringrazzja l rapporter u shadows l-oħra. Tikkonferma li għanna napoġġaw il-tajim li sibna mal-presidenza tal-Greċja. Sibna qbil bejn il-pozizjoni differenti li kulħadd kellu fil-bidunet. Grazzi. L-Onorevoli Langen, mistoqsija Asira, Meta se nirċievu dokumenti? Kanna se nifutaw il-ġimgħa d-dieħla għandna bżonn id-dokumenti. Iva, il traduzzjonijiet ser jaslulkom il-ġimgħa d-dieħla qabel ma nifutaw fil-plenarja. Kenna din il-problema kemm il-darba dwar dossiers meta sibna ftejjin fl-aħħar minuta. Dan huwa dokument pjuttost qasir għalek musser ikonna daqseg problema. Nishti naħlaq billi nejt illi aħna issilitna minnaħat tal-parlament, pervanx fakritni illi aħna spiċċajna dan il-mandat kif spiċċajna dak ta' qabel. Provajna insibu l-istess affarijiet kif konna fittixna fil-mandat ta' qabel, iġġilidna bisnienna għal xi ħaġa li jassa tajba għal konsumatur. Aħna xtaqna niksbu aktar naturalment imma aħna namlu dan. Jekk il-bambinerit fil-ġejjeni. aħjar namel konsultazzjoni mill-ġdid, nista' naqbel, nista' ikoll il-bil tagħkom skont artikolu 70 u l jdejkom minnu favuri dan il-punti għaddi għal-plenarja. ċaħat kontra? Xi astensjonijiet? Le, ebinna, grazzi tassew, issa l-istess proċedura għal darboħra dwar id-direttiva tal- kontijiet tal-pagamenti. Ir-rapporter Jurgen Klute. Kenna ftejim tal-ewwel qari il-instab fi trilogu tal-20 ta' Marzu. U dan intlaħa ukoll wara trilogu li tandam dwar l-SRM. Ksibna ftejim u fil-littra tal-koreper inkisbet fl-4 ta' april u assemnija l membri fl-istess jum. Rapporter jishtiq jgħid xi ħaġa? Jorgen. Iva, mhux ser nieħu fit L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lit-tim ta' negozjati. Kenna negozjati twal u websa. Ir-Renju Unit kellhom xewqa speċjali rridu opt-out li kunem hemm eċċezzjoni għalihom u dan ma tantx tagħna marġni ta' manuvra u blajnuna tal-President u tal-Kummissjoni aħna irnexxinna nikkonvinċu l-Gvern tar-Renju Unit biex iċedi u jerħi daqsxejn dwar dan il-punt. Għalhekk, grazzi lil kull minn ħasem ksibna riżultat tajjeb. Worth pointing out. Grazzi ta' sew, nfakkarkom illi eh, fil-gwajt ta' dan il-fajl u anka fil-gwajt ta' prips, eh, ser ikun hemm xi dewmien. U għalek irridu nistennew u naraw dan ma jwaqafniex imma milli nivvotaw fuq il-test bażiku li qbilna fuq. Nerġa' nikkonsulta il-komitat f'konformità ma' regola 70 għal darbohra li bdejkom minnu favur ta' dan il-qbil grazzi u dawk li huma kontra astenzjonijiet. Grazzi tassew. Nal daqstan bekk nimxu il-qudimina kontentament li konkludejna dawn iż-żewġ kwistjonijiet marbuta mal-konsumatur, kwistjonijiet importanti immens. U anka dak li konkludejna rigward eh, nixtieq anzi nara konklużjoni wkoll f'rigward tal-swieq finanzjarju u l-banek. Issa naddu għal vot fuq l-adozzjoni possibbli tal-Litwanja fuq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 Tajjeb, dan ifisser li kollox qed jaħdem 23 kontenti, 2 mhux kontenti u seba li ma jafux, tajt il-President, ngħaddu issa għal vot meta Jean Paul ipoġġi bil-qeda. Tajjeb, tlaqna. Amenda disa minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Amenda 10 favur kontra astenzjonijiet din taddi, 11 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. It-tieni paragrafu f'test test oriġinali favur kontra astenzjonijiet din taddi, paragrafu 3 test oriġinali minu favur minu kontra astenzjonijiet din taddi wkoll paragrafu 4 favur kontra astenzjonijiet din taddi, paragrafu 5 favur kontra astenzjonijiet taddi, paragrafu 6 favur kontra astenzjonijiet taddi. Amenda 12 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Fit-test oriġinali favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Amenda 13 favur kontra astenzjonijiet taddi. 14 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Test oriġinali favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 9 favur kontra astenzjonijiet imtaddi wkoll. Paragrafu 10 favur kontra astenzjonijiet Astenzjonijiet tgħaddi wkoll. Amenda mistax, favur kontra astenzjonijiet. Għadin, ma tgħaddix. Jina ma fimx sewwa sinjali ta' soċjalisti, ejja ejja niċċekkjaw mod elettroniku. Tajjeb, Iva fil fatma ma għaddix. Amenda 16 favur kontra Astenzjoniet. Nistaw naraw dan ukoll b'mod elettroniku? Naħseb eh, hija l-istess maġġoranza. Però paragrafu 16 jaqa. Paragrafu 17 favur kontra astenzjonijiet dan ma jaddix. 18 favur kontra Astenzjoni, din ukoll kollix nara mod elettroniku viċin. Huwa vot viċin tajt il-President. Dan eh, taqa emenda 19 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 11 arġinali u dan jgħaddi wkoll. Amenda 20 favur kontra astenzjonijiet din ma taddix 22 favur kontra astenzjonijiet nistaw narawa kjerġobkom amenda 22 għanna 16 u 16 pero din taqa menda 21 favur kontra astenzjonijiet din u koll nishtiq niċċekja le din ma ddiċ sewa bdejna il-vot u għal daqstantina rrit nikonkludi Nibqa wafsu l-bottuni ta'kom. Għanna erba bottuni x'nafsu. Isa. Tajja qed nara il-vot u din emenda ma taddix. Xkultant ma tarax li dejn tajt President. Reġina nittama illi xaħt minnkom ikollu din problema tiegħi. Paragrafu 13. Favur. Kontra. Jina għat niprofa naħdem fuq 23 tajt il-President. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Din ma taddix. Test oriġinali. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Eja neċċekjaw din il-test oriġinali. Għal-kem nemmen li għaddit. Ad 24 favur kontra astenzjonijiet din ma tantix. Oriġinali favur kontra astenzjonijiet din taddi, 25 favur kontra astenzjonijiet din taddi. 27 favur kontra astenzjonijiet taddi wkoll, 28 favur kontra astenzjonijiet taddi, 29 favur kontra astenzjonijiet taddi. Wieħed u tletin favur kontra astenzjonijiet din ma taddix. Premessa A. Dik għadda ta' taħt paragrafu 16 len. Nitkellmu fuq premessa A lura. Favur kontra astenzjonijiet din Tgħaddi amenda numru wieħed, favur kontra, astenzjonijiet, din ma taddix, test oriġinali ta' premessa B favur kontra, astenzjonijiet din taddi, premessa C favur kontra, astenzjonijiet taddi, amenda 2 favur kontra, astenzjonijiet taddi. Tlieta favur kontra stenzjonijiet taddi, erba favur kontra stenzjonijiet taddi, ħamsa favur kontra stenzjonijiet taddi, sitta favur kontra stenzjonijiet taddi. Seba favur kontra stenzjonijiet taddi, tminja favur kontra stenzjonijiet taddi. Issa vot elettroniku fuq il-test kif ġi amendat, vot miftuħ. Iva, grazie, vot malu u għaxin favur xejn kontra u astenzjoni waħda. Għaldaqstant, proset l-Verna Langen u l-Litwanja. Nittamaw. Right, and we now have Commissioner... Tajab, issa għanna l-Kommissarju Xemmeta. Okay, uh, we'll now, we'll now. Tajjeb, mela, nibdew issa. Għaddejna għal punt numru seba' fuq l-agenda tagħna. L-iskambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Xemeta, Kummissarju għat-Tassazzjoni, l-Unjoni Doganali verifikaw ġrida kontra l-frodi. Kenna skambju ta' opinjoni ta' dan it-tip fis-26 ta' Novembru sena l-oħra. U dan huwa wieħed mill-iskambju ta' opinjonijiet fil-kontest tal-qafas taqbil bejn il-Parlament u l-Kommissjoni u hija l-aħħar diskussjoni ta' dan it-tip waqt il-mandat tagħna u ta' tal-Komissarju u għalhekk opportunità tajba biex infakru dak li ksibna u biex nkollu nistgħu nkollu nħarsu bil-qoddim. Eh, Ma diġ dubju li l-Kummissarju se jagħmel appuntu dan u mbagħad insegu bil-mistoqsijiet u t-tweġibiet. Rigward dak li ħabbajt qabel, jiena ser nisparixxi biex waqt li jitkellem il-Kummissarju biex niżgura illi namlu nikonkludu kemm jista' jkun f'dan il-mandat tagħna u nippreżentaw fil-plenarja. Għal daqstant komissarju nadilek il-kelma. Grazzi, Sharon, onorevoli membri. L-ħar darba permezz ta' dialogu strutturat jiena għandi l-opportunità li naġġornakom fuq il-progress fil-portfolio tiegħi u biex nħarsu bil-qoddim u nistaqsu issa xi Għabel Qabel nitkellem fuq s sustanza l-ewwel nett tas-suġġett l nishtaqt nir-ingrazzjakom nirringrazzjakom ilkoll ftit kienu jemnu ħames snin ilu il-progress sinifikanti li stajna nigzbu fil-politika tat taxxa tal-Unjoni Ewropea f'dan il-mandat f'ċertu waqsma bħal pereżempju t-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja u l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa kienu żviluppi li qatt qabel ma konna rejna bħalhom ir tal-Parlament u l-appoġġ tal-Kommissjoni fuq dawn il-files prinċipali fil-qasam tat-taxxa eh, kienet tassew importanti l-interess u l-impen tagħkom enuna fl-ambizzjoni u anka fil-pressjoni politika li kien hemm bżonn. U għal daqstantina nirringrazzjakom bisħieħ għal dan. Illum jiena xtaqt nifoka fuq żewġ suġġetti prinċipali biex nitkellem dwar il-progress li sar waqt il-mandat tiegħi fuq li ta' stazzjoni ġusta u illi ta' tassazzjoni favur it kabbi Dawn Iż-żewġ għanijiet kienu fundamentali fl-isforzi tagħna biex nimxu lil mill-kriżi ekonomika b'mod li jkun ta' suċċess u mingħajr ma nitilfu leġitimità maċ-ċittadini tagħna. Issa nibda billi nitkellem fuq ġlieda ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa. Ġejn din tirrelata ma' kull ċittadin u kull negozju illi iħallsu la iktar lanqas inqas minn dak illi suppost iħallsu u fit-tfisser ukoll li l-istati membri ikunu fuq livell ugwali u jimxu b'mod ġust ma' xorxin jekk inħarsu ħames eh, snin fil-passat niftakru li din ma kienx kwistjoni li kienet tiġi trattata b'mod politiku. Kienet xi ħaġa kważi impossibbli li jkun hemm interess serju f'miżuri li jistaw jitrattaw frodi. Dan dan imbidel mod drammatiku. Domanda ta' ċittadini biex ikun hemm eh, sin tal peace u l-bżonijiet tal-istati membri u koll fil gwajt tal-tow lista saw ħafna importanza jina gburi najt li il-Kommissjoni kella bosta għodda li ksetet tuża biex twieġeb meta trattajna din il-problema serja tal evazjoni tat-taxxa. U stajna nippreżentaw ġodda u koll hija xi ħaġa fil-fatt li timpressjona l-inizjattivi li għandna. Eja nibdew bil-VAT, bil vet Sena l-oħra kienna studju fuq VAT gap. Ena nifmu fuq nuqqas eh, f'dan il-qasam. Biex nitrattaw din kwistjoni aħna qbilna fuq mekkanizmu u miżuri li iwassal biex l-istati membri japplikaw skema ta' reverse charge sabiex ikunem allura differenza fl-trattar tal-frodi fuq skala kbira. Hemm il-Eurofisk ukoll li se jastabilita sewwa u tiżgura kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-VET. Għamilna da kollu li stajna biex niżguraw l-introduzzjoni tal-one-stop shop u il-bidliet fir-regoli tal-VET fil-2015. Dan ser jiżgura tqassim aħjar ta' tol fost l-istati membri. Jena nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari lil David Kaza għal kooperazzjoni fuq il-kwistjonijiet tal-VET. Sadan it-tant, il-pjantazzjoni tal-2012 kontra l-evażjoni tat-taxxa en biex ikun hemm iktar eh, ħidma politika f'dan il-qasam. Fil-fatt wara sitt snin ta' situazzjoni ta' staġnata issa għandna qbil fuq id-direttiva ta' savings tax Dan kien sinjal qawwi li kull stat membru issa huwa impenjat ta' trasparenza ta' taxxa u li l-Unjoni Ewropea se tkompli tkun ta' eżempju fil-konfront tal-governanza tajba ta' taxxa jiena qed nistenna li d-direttiva tal-kooperazzjoni amministrattiva li jiena proponejt is-sena l-oħra li jkun hemm qbil fuqha qabel l-aħħar tal-mandat flimkien mad-direttiva tas savings din ser tkompli tiżgura li jkun hemm skambju ta' informazzjoni awtomatiku fiħdan l-Unjoni Ewropea u biex inkunu koerenti mal-istandard globali fuq dan l-iskambju awtomatiku meta dan jidħol fis-seħ. Hawnhekk ma nistgħux inħallu il-barra mill-istampa l-progress eh, kbir li sar ukoll fuq livell internazzjonali. Id-dinja hija lesta illi tibda taħdem dan il-mod, skambju ta' informazzjoni automatiku. Madniex qed niskellmu fuq eh, segretezza tal-banek u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tkun gburija li għandha rwol attiv f'dan il-qasam dan juri eżattament dak li nistgħu niksbu meta nitkellmu bleħen wieħed. Fl-istess waqt il-Kommissjoni għandha negozjati mal-Iżvizzera, l-Liechtenstein, Monaco, Andorra u San Marino fuq bil iktar b'saħħithom ta' taxxa ibbażati fuq dan l-iskambju awtomatiku jiena zgurajt l-istati membri jiena nixtieq nikkonkludu dawn negozjati qabel tmiem tas-sena u l-progress tagħna ukoll wasal biex l-Awstrija u l-Lussemburgu għamlu progress din il-Savings Directive. Issa unnek jena xaqt nerġa nirringrazzja lilkom għall-impenn u l-ambizjoni tagħkom mod partikolari insemmi li Leonardo Domenici, George Sabin Kutas, Philip Lamberts, Sven Gigold u Mojka Kleva Kekus li fil fatana għana la proċess ikbar għaliex għadu kemm kellha tifla. Il-ġlida kontra Levitar ta' taxxa bdiet fl-Unjoni Ewropea permezz ta' rekomandazzjoni tagħna kontra pjanar aggressiv ta' taxxa fost oħrajn. Il-ħidma fuq direttiva tal-Parent Subsidiary kif ukoll ir li jsir fil-pajjiżi differenti wassal biex ma jkunx hemm daqshekk evażjoni tat-taxxa. Sa dan it-tant aħna tajna reazzjoni wkoll għall sfidi li qegħdin jidru issa il-mod ta' kif tinbidel l-ekonomija tagħna, ifisser li aħna ma nistgħux ninjoraw id-dinja diġitali fil-ħidma tagħna biex niżguraw tas-sazzjoni ġusta irrit ikun hemm il-kumpaniji kollha involuti f'dan il-qasam diġitali jridu jkunu fuq livell ogwali. Il-grupp ta' esperti ta' livell oli ser jeżamina din l-isfida u ser jatina rapport sa' sajf illi ġej. Sabiex nkunu nistaw neddeċidu xini l-aħjar direzzjoni biex dawn l-kumpanija digitali kontribwixxu b'mod ġust għal finanzi pubbliċi. Nittama u koll nil fuq is-CCTB Dan eh, eh, tkun tista' tnaqqas opportunitajiet tal-profit shifting u tissimplifika wkoll l-ambjent tat-taxxa fil-kuntest tan-negozji. Eh, kien hemm ukoll il-ħidma ta' Marian Dyson illi permezz tagħha żammejna CCCB fuq l aġenda politika minkejja li kien hemm xi stati membri li din il-ħaġa ma xtaqwiex. Sa dan it-tant il-Kummissjoni se tibqa' tuża l-istrumenti kollha illi għanna jekk u miex regoli ta' mill-istat jew inkella l kodġi ta' kondotta ta' tassazzjoni ta' negozji sabiex eh, inkomplu ninkoraġġi l-istati membri biex jimxu b'mod ġust. Meta nħarsu lil lin minn frontiera tagħna jiena nieħu pjaċir nara illi hemm ambizzjoni ta' dan it-tip ukoll fuq livell internazzjonali. Qed nagħmlu progress tajjeb fuq dialogu li għandna mal-Iżvizzera pereżempju rigward eh, reġim ta' taxxa li tista' tkun ta' periklu. Tininet, il-ħidma tal-OECD, il-BEPS, ser twassal biex ir-regoli globali ta' taxxa jkunu iktar ġusti, iktar effiċenti u iktar tajbin għal-seklu tagħna. Din il-ġlida qed niġġieldu mhux waħda li nistgħu nirbħuha millu mal-għada, irid ikun irid jibqa' ikun hemm ħidma politika u l-impenji jridu jsiru azzjonijiet. Grazzi għall-esperjenza tal-passat tagħna fuq trasparenza ta' taxxa u anka wara laqat tal-Kunsill Ewropew għandna proċess ta' koordinazzjoni aħjar fl-OECD anka bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u għandna abilita' għanna iktar saħħanti biex ikonna impatt fuq livell globali. Nirrepeti li dan il-komitat kien importanti immens għal dak kollu li ksibna sa isan tama illi tibqaw tilabu jibqa jkollkom ir-rwol importanti wattif fil-futur u iżommu din il-kwistjoni bħala waħda importanti ħafna fil-aġenda politika. Il-konċett li kunem il-ġustizja f'dan il-qasam huwa ċentrali. Huwa dan il-prinċipju fil-fatt li mexxiena f'din il-ħidma tal-mandat tagħna. U l-ikbar eżempju ta' dan tista' tkun it-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja. Il-kumitat tagħkom u għandni poddimata fil-fatt tajtu l-appoġġ u tajtu l-ispinta li kien hemm bżonn biex navvanzaw f'dan il-proġett. Il-proġett l-FTT fil-fatt hija popolari ħafna fost iċ-ċittadini u hija importanti biex twassal l-ewwel darba kooperazzjoni imtejba fil-qasam ta' taxxa. Issa din tiddependi fil- fuq l-11 stat membru illi qablu fuqa nittama li huma jilħu u wetqu l-impenji tagħhom hawnhekk u jaqblu fuqa mal-ar kemm jista' jkun. Membri onorevoli, iktar ġustizzja fil-qasam tat-tassazzjoni bdiet meħtieġa mill-kriżi rajnija bajnejna hemm bżonn li jkun hemm il-politiki tat-taxxa u deċiżjonijiet li jistgħu jappoġġaw lill-Ewropa terġa' lura tkabbiru l kompetitività Dan kien it-tieni suġġett tal-mandat tiegħi. Taxxazzjoni iktar li lin mill-ġbir tal-introjtu kif hemm fir-rapporti ta' Oli Schmidt u Diko Galpelċ. Tassazzjonijiet għandu potenzjal ferm akbar. Dan il-potenzjal huwa xi ħaġa li provajna naħtfu u nħadmu. L-ewwel net permezz ta' semestru Ewropew irnexxinna nħeġġu lill istati membri joqogħdu b'sebajnejn fit-tfassil tal-politiki tat-taxxa favur it-kabbir. Irrikmandajna bidla fit-taxxa lejn li lin mill-impigi li lejn it-taxxi li huma inqas ta' detriment ta' tkabbir biex imorru favur dawk li huma għal-konsum, l-ambjent u l-proprjetà Dawn ir-rakkomandazzjonijiet qed jiġu implementati mill-Istati membri b'attenzjoni speċjali mogħtija l-iktar ċittadini vulnerabbli u negozji vulnerabbli. Fuq livell Ewropew sħaqna biex ikun hemm ambjent tat-taxxa iktar li wasalet kabbir u l-investiment. Per eżempju, nafu li l-amministrazzjoni fir rigward il-VAT tista' toħloq bosta ġetta ras l negozji għalhekk ressaqt dikjerazzjoni standard tal-VAT li għalli għan ringrazzja l-Ivo Strejċek għal-rapport b'saħħtu tiegħu. Mannix nħallu l-Istati membri id-dajfu din l-inizjattiva li toffri benefiċċji jew l lill-kumpaniji. Hija lek għala regoli ġodda fuq il-fatturar tal-VAT li faċilitaw il-fatturi elettroniċi u taw dispożizzjonijiet speċjali għal mikrokumpaniji hija tant sinifikanti Sħaqna fuq li naqsu l-ispejjeż ta' konformità partikolarment għall smis biex iżidu l-espansjoni tagħhom fis-suq uniku. Il-proposta ta' reviżjoni ta' direttiva tat taxxa l-enerġija tirrifletti wkoll it-tassazzjoni favuri tkabbir li għandna nimplementaw. Il-kumitat tagħkom taħt it-mexxija qlija ta' Estrid Luling kien favur bilanċ bejn l-attivitajiet li Eh, waslu t-nġis biex waslu n taxxan fuqhom u promozzjoni ta' innovazzjoni favur it-kabbir ekoloġiku. Madana kollu jiddispjaċini li din il-proposta ma kellix l-investiment mill-Istati membri. Il-Kommissjoni għalhekk tisħaq biex ikun hemm rivalutazzjoni tal-approċċ lejn it-taxxi ambjentali u l-interazzjoni mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ir-riformi tat-tassazzjoni jistgħu jkunu favur l-ambjent kjaħdmu jaħdmu biss, m'għandhomx ixekklu m'għandhomx ikunu mxekla minn nuqqas ta' politika ta' koordinazzjoni tal-politika. L-azzjoni koordinata bejn l-Istati membri fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea għandha tkompli biex naqsu id-diskrepanzi li hemm u biex inneħħu l-ostakla t-taxxa suq uniku. Nemmen li iktar rabtiet sfiqa bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew fit-tassazzjoni jistgħu wassal iktar progress dan il-Kumitat jista' jkollu iktar impatt billi jkun hemm iktar kooperazzjoni fid-dettall u alleanzi mal leġislatura Nazzjonali fil-qasam tat-tassazzjoni. Membri onorevoli, matul dan il-mandat il-politika tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea kienet prioritarja fl-aġenda politika u ksibna progress sostanzjali. Madanakollu dan il-progressi ħafna drabi kienu pjuttost kajmana. In realtà, tal-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet bbażat fuq unanimità huwa li l-bastiment jimxi daqs liktar dajsa eh, b'saħħa magna baxxa. U għalhekk aħna rridu li l-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien u l-integrazzjoni monetarja ekonomika tkun iktar iddettaljata. Ir-rwol tal-Parlament Ewropew ser ikun iktar u iktar kruċjali biex imexxi l-kwistjoni ta' taxxa l qoddim forsi billi kun iktar attiv u iktar involut u tant effiċjenti daqskemm kontu intom nistgħu nimxu l-qoddim. Ippermettu li nikkonkludi billi ilkom ir-risq hawnhekk għall-futur tagħkom kemm jekk fil-Parlament jekk ukoll kif ukoll jekk tkunu nħawi oħra. Nirringrazzjakom għal dawn l-erba' snin ta' skambji li taw il-frott u tant intensivi fuq il-politika tat-taxxa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, Zis Kommissarju. Issa ngħaddu għal mistoqsijiet u tweġibiet li ħajkunu b'allokazzjoni ta' ħin pa' soltu ta' 5 minuti nibdew bil-koordinatur tal-PPE Joses. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, comme vous l'avez dit. Euh... Grazie, President. Kif qed inti? Dan hija l-aħħar laqgħa uffiċjali tal-Kumitat Ekon jekk il-Ministru Franċis ma jaqbilx li nintaqgħu fi 17 ta' April fi Strasburgu flimkien għal daqstant qed nieħdu rendi kont tax-xogħol tagħna kif għamilt inti u r-riżultat huwa wieħed pożittiv. Naħseb li f'qasam tant diffiċli fil-tassazzjoni bid-diffikultajiet kollha memuża ma l-unanimità deċiżjonijiet nistgħu ngħidu kollox ma kollox il-riżultat ta' dan il-mandat huwa wieħed pożittiv. U dan huwa grazzi tal-kontribut tiegħek li għamilt bil-proposti tiegħek billi tajt widen il-dan il-Parlament Ewropew u billi ħadsem fi dialogu tagħna u fid-dibattiti tagħna u billi tiżgura u kolli turi r-rieda tiegħek favor dawn l-affarijiet Dan najdu bċertu marizmu ma anke bistima u rispett li naħseb li battitudni kalma tijak xorta wahda nixxilek tura turi rida tajba. Sur xemeta dejjem tidher bħala pjuttost xaħat kalm imma fir-realtà imbagħad fir-realtà jmiktajċa ħagġa xi ħaġa żomm magħha. U konvoj dejjem huwa l-iktar bastiment li jimxi bil-mod u inti dejjem provajt ittejjeb l-affarijiet fil-qasam tat-taxxa għaliex ma nix ninsaw il-fatt li jekk illum iċ-ċittadini ma tantx huma interessati fl-Ewropa b'xorta ħażina dan huwa minħabba l-fatt illi ma nistawx intuhom żewġ affarijiet primarji l-ewwel l-armonizzazzjoni tat-taxxa u l-armonizzazzjonijiet soċjali. Issa, meta f'dawn l-oqsma nkunu lesti nitkellmu konvinzjoni, b'realizmu nqisu l-approċċi differenti għallura mbagħad iċ-ċittadini tagħna juru l-interess tagħhom fl-Ewropa. Xorta, x-xogħol li sar matul dan il-mandat kien xogħol diffiċli minħabba ċirkostanzi li affaċċajna imma kien xogħol tajjeb u fisem il-PPN e nixtieq nirringrazzjak u nifraħlek għal dan ix-xogħol. Għandi mistoqsija żgħira x'irressaqlek. Fil-bidu tad-diskors tiegħek inti semmejt l-standards famużi internazzjonali ta' skambju ta' informazzjoni li għajmu bitċoġer ta' ras il-xuħut mill-kollegi. Dawn ħajġu adottati dal-waqt mill-OECD dik il-mistoqsija tiegħi. Ma konx nistaqsi dan minn inti semmejta u għalhekk qed nistaqsik issa. Grazzi. Grazzi. Jien naqbel 100% miegħek. Issa l-Kummissarju. Mela, l għalnet nishtiq nixtieq nirringrazzja l-Sur Gozes għal kliem sabiħ li esprima fil-konfront tiegħi. Provajt nagħmel l-almu tiegħi u nwassal riżultati u nżomma dak li qed fil-smiħ inizjali li kellna anke matul l-ewwel skambju ta' opinjonijiet flimkien. U kuntent li inti tappoġġa l-idea illi neħtieġu progress u ksibna progress sinifikanti fil-qasam tat-taxxazzjoni. U naqbel miegħek illi t-tassazzjoni u kwistjonijiet marbuta ma dan il-qasam huma kwistjonijiet kruċali fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u anke l-istennijiet taċ-ċittadini tagħna ovvjament huma qolli ferm f'dan il-qasam. Ta' bil-ħaq għanna dawn id-diffikultajiet li semmejtu ta' l-unanimità fid-deċiżjonijiet u dan ifisser li l-proċess ma tantx ikun daqshekk veloċi kemm nixtiequ aħna. Iżda naħseb illi fiħdan dawn il-limiti xorta waħda rnexxinna niksbu progress sinifikanti matul dan il-mandat. Nittama illi l-Kummissjoni li jmiss tkompli taċċelera dan il-proċess iktar u iktar u naraw iktar progress f'dan il-qasam. Għaliex ħafna mill-affarijiet irridu jiġu konklużi issa. Ikkonkludejna uħut mill-elementi importanti ferm, bħal per eżempju id-direttiva ta' tfaddil, direttiva kruċali għat trasparenza u niżguraw li jkun hemm skambju automatiku ta' informazzjoni ma manka affarijiet oħrajn dokumenti importanti oħra li għadhom pendenti. Għad hemm proposti ewlenin li għaddejjin bħalissa bħal pereżempju CCTB li pereżempju naħseb li jekk tiġi adottata tipprovdi xprun kbir għall-iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea kemm fir-rigward li nkunu favur il-negozji hemm anki fir-rigward l-indirizzar tal levitar ta' taxxa għaliex dawn huma suġġetti kruċjali. Għalhekk inħares il qudiem biex ikun hemm iktar progress f'dan il-qasam mal-Parlament li jmiss u l-Kummissjoni li jmiss. Issa, fuq il-mistoqsija speċifika tiegħek fuq l-standard internazzjonali fuq l-iskambju automatiku tal-informazzjoni ikolli ngħid illi mixjin ġmielna il-qoddim u regoli li jirregolaw l-standards internazzjonali ġew appoġġati mill-Ministri tal-Finanzi tal-G20 fl-Awstralja fi frar. Ser ikonna laqa ministerjali tal-OECD f'Mejju fejn l-standards mbagħad għandhom jiġu adottati suppost mill-Ministri tal-OECD mbagħad qegħdin naħdmu wkoll fuq id-dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni li huma dettalji tekniċi ta' dawn l-standards. L-idea hija li dawn jiġu appoġġati mill l-OECD f'livell tekniku wkoll sa nofs is-sena u li mbagħad jiġu adottati f'Settembru flaqa tal-istess OECD tal-Ministri. Umbat tiġi appoġġata aktar il qudiem mill kapiet ta' stati tal-20 f'Novembru. Ġifiri għandna kalendarju pjuttost ristrett iżda jkolli ngħid illi x-xogħol għaddej tajjeb, mod pożittiv u l-membri kollha tal-OECD huma ferm impenjati biex itemmu dan ix-xogħol fuq l-istandard internazzjonali u naħseb illi dal-waqt ser ikonna skambju automatiku prattiku ta' informazzjoni mhux biss fih dan l-Unjoni Ewropea imma anke mal-pajjiżi l-oħra. Grazzi ħafna Kummissarju, fisem l-SND, is-Sinjura Ferreira. Well, thank you very much, Chair. Thank you. Grazie ħafna, grazie Kommissarju, grazie tal-li ġejt fostna mill-ġdid. U anke fisem l-essendi nishtiq nirringrazzjak minn qalbi għax-xogħol li wettaqna flimkien. Naħseb illi dan huwa wieħed mill-loqsma fejn il-valur miżjud tal-Parlament Ewropew huwa aktar viżibbli mill-punt di vista taċ-ċittadini tagħna u fejn jistennew aktar minn għandna għaliex fi żminijiet ta' kriżi il-kwistjonijiet ta' ġustizzja u distribuzzjoni bilanċata tal-isforzi ssir sensittiva ferma l kulħadd. U dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ġlieda kontra il-frodi tat-taxxa, il-distribuzzjoni tal-pis tat-taxxa, isiru kwistjonijiet sensittivi ħafna politikament bħalma tafu u naħseb li għalhekk għamilna ħafna xogħol. Nirringrazzjak ħafna ta' dan U l-kwistjoni hija din. X'imiss issa? Għaliex dejjem hemm il-periklu meta tkun qed tagħmel xogħol li jkun għadu għaddej u mbagħad meta taħtibdel il-Parlament u l-għamla tiegħu ser tfisser li ħajkun hemm bidliet fil-Kummissjoni titlef eżattament l-amment ta' fej miexi, fej wasalt, fej tittasal. U għallek l-ideja tiegħi hija li forsi tagħmel taqsira għalina x'taħseb li ma nistawx ninsow sabiex bekk nwaslu r-riżultati li aħna għamilna nofstrie sa ċertu punt għaliex l-FTT hija xogħol kbir imma għadna ma wasalniex hemmhekk il-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u l avatar tat-taxxa għamilna ħafna ma fadal ħafna x'isir. Semmejt ukoll is-CCCTB u naqbel 100% miegħek Ġifiri għanna daw l-skandli ġodda u koll mal-banek Zvizzeri. u il-pressjoni kbira li kienem mill-Kongress tal-Istati Uniti u xorta waħda għat memx ekwivalenza minnaħa tal-Unjoni Ewropea fuq dan, jġifiri xinu għal parir tijak? Jow xirkun l-inqas aspet li jkun ta' ċiklu vizzjus li għanna nżommu f'moħna biex ma nitilfux l-għanijiet li għetniprofaw nilħu u li wasanna nofstri għal-jom issa. Uh, well, once again, thank you for, for very kind uh, words. Uh. Grazzi tal-klim ġentili tijak u nistan tik tweġiba għal dan il-komment iktar mill-li mistoqsija fil-fat. Bżoċ mod nistan wieġbek. L-ewwel net, għadni qed nistenna li wassal il riżultati anke matul dan il-mandat għaliex mhux biss fil-tassazzjoni qed naħdmu ma' fuq oħrajn ukoll. Fit-tassazzjoni possibbli li nilħu deċiżjonijiet matul il-Parlament ikun iteħejjer ruħu għax-xogħol. Għatem ħafna kwistjonijiet pendenti, per pereżempju il- um, direttiva dwar sussidjari primari, ma li kunem u kol kooperazzjoni ta'kom fuq id-direttivi l-oħra matul dan il-mandat, u barra minnek, mix mija fil-mija ċert, iżda aħna ser namlu l-almutana biex nilħu bilu kol fuq l-FTT, taxxa fuq tranzazzjoniet finanzjari. Iktar diffiċli li tikseb ovvjament konna nammettu, iżda qed naħdmu mod ħawtil biex naslu għal dan is-suġġett speċifiku. Ta' bilħa fit-tmiem il-mandat imbagħad ser inħejji dokument tal-wirt tagħna fejn jienħa nisħaq fuq dak li jiena naħseb li huwa element importanti għal futur li għandu jiġi żviluppat. Ġifieri mhux ser inħalli xkaffa vojta xħan paw naħdmu fuq reġim definittiv għal vatt u l-intenzjoni hija li nadottaw il-white paper fuq dan is-suġġett matul dan il-mandat biex bekk iktar il-qoddim ikonna proposti leġislattivi adottati proposti għal leġislatur li jmiss. Hemm moqsma oħra fejn ix-xogħol għadu għaddej u jiena definitivament ser nippreżenta l parlament dak li nħoss li jkun prespettiva għal futur. Ovvjament, kulħadd għandu ħsibijiet tiegħu imma tista' tkun tasfond għal parlament li jmiss għax-xogħol li jkun qed jagħmel. Grazzi ħafna Kummissarju fisem l-Alde is-Sur Schmidt. Grazzi ħafna. Grazzi lill kummissarju fisem il-grupp tal-Alde u anki fismi. Naħseb illi kont verament effeċenti u inti għandek raġun meta tajt illi it-tassazzjoni kienet kwistjoni tal-Kommissjoni wkoll anki jekk hija kwistjoni li taqa' fuq spallejn l-Istati membri naqbel miegħek u inti kont ta' suċċess. Fuq il-kwistjoni tal-FTT hija popolari fost iċ-ċittadini forsi l-każ dan, imma jekk huwa dan il-każ, għalfej qed jiġi mdajjef kostantament mill dawk il-11 stat membri li qablu. Din il-mistoqsija tiegħi għalik. Dan qed ngħidu meta ġej minn pajjiż fejn aħna nħobbu nħallsu t-taxxi. Forsi l-Kummissjoni għandha tikkonċentra fuq dawk il-pajjiżi li qed iħallsu ftit f'termini ta' taxxi Jekk tħarsu li dawk il-pajjiżi li jinsabu fil-awċ dal-aħħar Greċja, Ċipru, Portugal, l-Irlanda qed taħalsu 10% anqas mit-taxxa bħala taxxa mill qed nagħmel jien. Ġifieri din hija l-pis ta' taxxa u kulħadd jiddiskuti mbagħad fuq l-awsterità. Forse fil-mandat li jmiss il-Kummissjoni għandha tipprovi tikkonvinċi l-politiċi u l-Istati membri illi huma huma rridu itejbu ir-reġimi tat-taxxa u isiru iktar ġusti kifett inti imma anki jkunu jimxu favur it-kabbir naħseb li rridu nagħmlu ferm aktar f'dan il-kontest. Xorta waħda grazzi tal-li kont daqsek rasek jibsa fil-qasam tat-tassazzjoni jek tippermetti li ngħidlek. Grazzi Oli, il-Kummissarju. Grazzi, grazzi tassew. Iva, li kollok rasek jibsa mish mux laqwa ħaġa li wieħed jista' jkollu ma iva fit-tassazzjoni wieħed irid iwebbes rasu, irid jibqa' jinsisti, irid jisħaq darba wara l-oħra fuq bosta proposti. Jiena hekk ippruvajt nagħmel. U rajna illi xi progress irnexxieli nikseb. Issa dwar il-mistoqsijiet tiegħek dwar il-pajizi u d-differenzi fil-livell ġenerali ta' tassazzjoni f'bosta stati membri. Aħna nipruvaw nindirizzaw din il-kwistjoni permezz tal-proċess ta' semestru Ewropew, naturalment ma nistawx nilleġislaw direttament għaliex eh, tassazzjoni hija fidejn l-istati membri Iżda matul l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew aħna namlu evalwazzjoni. Ħafna stati membri għad iridu jagħmlu xi aġġustamenti fiskali aħna nevalwaw l-isforzi ta' qabel, naraw x'sar hekk fuq in-naħa ta' tħul tal-infiq u naraw il-livell ġenerali tal-pis fiskali u jekk naraw l-isforzi saru fuq in-naħa tal-infiq u naħa ta' tħul minnaħa naħa l-oħra għada pjuttost baxxa meta mqabla mal-livell eh, ġenerali ta' taxxa viżavi pajjiżi l-oħra aħna nagħmlu rakkomandazzjonijiet li dawn l-istati membri ħalli jagħmlu ċertu sforzi fuq in-naħa ta' tħul mod maħsubat kabbir. Ek qed isir u l-istati membri pass wara pass bdew jimplementaw ir-riformi. Anke wara li segwew rakkomandazzjonijiet minnaħa tal-Komissjoni. Iżda jiena naqbel illi wis probabbli aħna nistgħu nagħmlu naqra aktar, nistgħu nagħmlu aktar analiżi u naħdmu mal-istati membri meta naraw illi hemm marġni reali għal azzjoni f'in-naħa ta' tul iżda kif qedtilkom ma tkunx realistika jekk aħna nippruvaw nimponu ċertu livelli ta' taxxa fuq l-Istati membri. Aħna nwettqu ħidma kooperattiva ħidma ta' kooperazzjoni ma' l-Istati membri li twasal riżultati tajbin fl-opinjoni tiegħi l fct Illum ma nistawx imbassru l-eżitu aħari ta' negozjati ma nistawx ngħidu jekkux jekk in-negozjati u ser jiddajfu jew le iva għamennu, għam hemm negozjati diffiċli għaddejjin bħalissa fost l-istati membri u jina sodisfatt illi aħna issa għaddejna dawn il-negozjati għal livell ta' ministri u l-ministri tal-Ekofin ta' 11 stat membru jiltaqaw u jiddiskutu din il-proposta tal-FTT f'dan l-istatju jidher illi l-eżitu tan-negozjati mhux ser ikun ambizzjuż kemm ġi propost mill-Kummissjoni. Wis probabbli se jiġi propost approċ pass wara pass sabiex jinstab kompromess imma jiena qed nara il-istati membru li qed jieħdu sem huma impenjati illi jimxu l-qoddim u għabbażi ta' dan l-impen li huma ħadu jiena pożittiv illi nistaw iva insibu ftejim. Grazzi mandilħat mill-ICR fisem il-grupp tal-ħodor Sven Giegold, Sven Kjosbruk. Komissarju, se nitkellem bil-Ġermanis dan huwa l-aħħar round illi qed ikolna bejnietna. Nixtieq nibda billi ngħid illi f'dawn il-ħames snin aħna ħdimna it fit. Konna esperjenza l-irnexxiet, esperjenza pożittiva. Jiena rajtek tissielet, is-silet fejn inti kellek twemmin b'saħħtu u żammejt ma dak illi inti stipulajt fil-bidu. U il-progress illi ksibna naħseb illi kien akbar dik li ġlieda tal-evażjoni tat-taxxa u l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa fuq bażi privata. Imma jkolli ngħid illi l-affarijiet waslu tar twis għaliex ma stajniex inneħħu ixkiel li kien hemm minn dawn il-leaks offshore. U dan ix-xkiel kellna niġġilduh permezz tal-G20. Aħna ma ġibniex żewġ fl-Unjoni Ewropea li anke l-istati żgħar irnexxielhom ipoġġu l-bsaten fir-roti baqgħu poġġu kollox fid-dubju u kien biss permezz tal-ġe 7 u l-ġe 20 illi aħna irnexxielu irnexxielna nċaqalqu xi ftit l-affarijiet dwar il-kooperazzjoni fit-taxxa. L-affarijiet mhumiex daqshekk wartu żgħar. Issa, għanna l-istur għall-munja li jiftaħ investigazzjonijiet ta' għajnuna kontra kumpaniji li edin wetqu operazzjonijiet ta' kompetazzjoni mhux ġusta u jidher illi minnaħa ta' dipartiment tiegħek ma kienx hemm kunsens dwar it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji iva. Ksibna progress hija ħasra illi għanna 11 stat membru biss li qed sem u ma nafux bħalissa jekk e, u se tkun xi taxxa fuq l-introjtu bħalissa jaħasra. illi illi aħna ma nexinix niksbu ċertu miżuri mill-Forum tal-Ekonomija tas-Suq Soċjali. Il-Parlament dejjem rrid jikseb xi ħaġa aktar mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ridet aktar minn dawk li rridu jagħmlu l-Istati membri. Imma rajna illi it-teżori pubbliċi daħlu fawċ kbir. Wara smieħ tijak, aħna ma konniġ daqseg zguri, jena ma konniġ daqseg ċert. Dwar dak li inti kellek f'moħħok. Issa situazzjoni jider li hija waħda differenti għaliex inti provajt tressaq ċertu punt il-qudiem ma ksibniex progress daqskemm xtaqna illi niksbu imma dan mhux minħabba fik ċertu stati membri rridu jżommu ċertu privileġġi għaskapitu tal-kollettività huma ġildu biss u defendew biss l-interessi tagħhom. Ħadd ma seta' jagħmel aktar milli għamilt int. Hija ħasra illi miżuri addizzjonali ta' awsterità kellhom jiddaħlu għaliex ma stajniex insibu ftehim dwar fejn għandhom fejn għandhom għandna bżonn ta' aktar taxxi. Grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek. Nishtiq lek ir-ries għal ġejjini u jina ħerqan illi nara xkariga se jkollok issa. Ah. so I have uh, very limited time. 30 <laughs> <laughs> seconds. <laughs> Ma tanċan diħin, 30 sekonda tajt il-President. L-ewwel nett, grazzi tal kem tiegħek. Malaj, malaj biex ma naġġas nirrepeti dak li diġa qed jien irid inkun ċar daqs il-kristall. Mem lebda kompetizzjoni bejn il-Kummissarju għat-taxxa u il-Kummissarju għal kompetizzjoni fil-Kummissjoni. Aħna qegħdin naħdmu 8 feet u nippruvaw insibu lodot kollha possibbli li jippermettunna nindirizzaw aħjar il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u jiena tassew sodisfatt il-kollega tiegħi is-sur Almunja iddeċida li juża l-istrumenti tal-għajnuna tal-istat bħala għodda sabiex jiġġielet l-evitar tat-taxxa. Hemm ħidma parallela li qed issir Il-Kummissjoni għamlet ħafna xogħol u naraw ser ikun l-eżitu ta' din il-ħidma. It-tieni punt tiegħi dwar il-progress. Dwar bosta files nifmu illi kienem li jem problemi bir-regola tal-unanimità imma nistaw nisiltu xi talimiet għal mod kif nistgħu navanzaw aħjar huwa illi kona kuntatti aktar mill-qrib tal-membri ta' dan il-parlament mal-parlamenti nazzjonali, mal-membri tal-parlamenti nazzjonali, fejn aħna nistaw nippruvaw insibu bil nispjegaw lil parlamenti nazzjonali dwar dak li qed nitkellmu. U għaliex hemm bżonn li jsir progress fi settur jew ieħor. Għaliex bħalissa qed nara distakk kbir bejn l-ambizzjoni li hawn hawnhekk fiħdan il-Parlament, il-Parlament Ewropew li hija l-aħjar ambizzjoni u l-livell ta' ambizzjoni fuq il-livell nazzjonali fl-istati membri. Jiena nemmen illi ikun ta' siwi illi nipruvaw niżguraw kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali sabiex navanzaw dwar dan is-suġġett tant importanti illi għandu bżonn l-unanimità issa Jorgen Klute fisem il-Gwe. Iva, grazzi Sharon. Aziz Komissarju. Jina u kol nishtiq nirringrazzjak. Nirringrazzjak għal kooperazzjoni sfiqa li kena. Kienem progress sinifikattiv fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa l-evazjoni tat-taxxa, ir-rapporti skont il-pajjiżi jidher il-lirati ser jiġu introdotti minn tafis fis possibbli dwar il-ħasil tal-flus, direttiva tal-ħasil tal-flus, il-foundations ta' trusts. Flow ECD qed jiġi diskuss l-iskambju ta' data automatiku u dan huwa pass il-qudiem ukoll id-dibattitu fl-OECD donnu illi huwa bbażat fuq prinċipji bażiċi tradizzjonali. Fil-ġejjeni jekk u ser ikun hemm it-taxxa komuni korporattiva fl-Unjoni Ewropea għandi mistoqsija għalik intom qegħdin tinnegozjaw mal-OECD bħala parti mill-programm tal-BSPS. Intom qegħdin tindirizzaw dawn il-problemi? Qed tippruvaw jisibu koordinazzjoni aħjar dwar it-tassazzjoni. Dawn huma punt importanti sabiex aħna nixbu progress, kemm qed tippruvaw tinfluenzaw dawn il-kwistjonijiet u id-diskussjoni li qed issir dwarhom. Grazzi. Il-ħidma fl-OECD miexja permezz ta' pjantazzjoni ta' sewċar li jinkludi kwistjonijiet ewlenin marbuta ma' levitar ta' taxxa l-ekonomija digitali, per eżempju, trasferiment tal-prezzijiet, establishment permanenti, regoli fost affarijiet oħra. Jina jkolli ngħid illi matul dawn il-ftit ta' snin aħna ksibna ħidma aktar koordinata tal-Istati Membri tagħna fl-OECD. Per eżempju, għall-iskambju automatiku ta' informazzjoni din l-inizjattiva, għall ewwel darba, aħna stajna nippreżentaw lill oecd pożizzjoni koordinata formali tal-Istati Membri tagħna dak li aħna nixtiequ naraw fl-standard bħala membri tal-Unjoni Ewropea. U naturalment meta ikonna 21 membru tal-OECD minn 34 meta nsemmaw l-istess leħen ovvjament nistaw niksbu riżultati ħafna ħjar f'din il-ħidma tagħna fl-OECD. Permezz ta' din il-koordinazzjoni rajna illi kienet tissema fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew fej talbu li l-Istati membri biex jikkoordinaw l-linji ta' politika tagħhom u issa qabel il-laqgħa tal-OECD f'dik li implementazzjoni ta' din il-pjan ta' azzjoni aħna qed norganizzaw laqat ta' grupp ta' livell fejn l-istati membri kollha jiltaqgħu bejniethom u jiddiskutu l-pożizzjonijiet komuni tagħhom dwar xi suġġett jew ieħor marbut mal-pjantazzjoni ta' ħidma fl-OECD issa wasanna fl-istadju fejn aħna nitħlu fid-dettal bir-reqqa ta' bosta suġġetti tistaw tifmu u aktar faċli li wieħed jaqbel dwar id-direzzjonijiet ġenerali Imma meta nitkellmu dwar id-dettalji ta' xanna namlu biex nindirizzaw il-problema, emmek jistaw ifedġu xi firdiet, xi pożizzjonijiet differenti, għalhekk importanti li jkollna din il-pożizzjoni koordinata. U jiena nemmen illi aħna ksibna progress kbir fil-koordinazzjoni tal-azzjoni tagħna fis-settur tat-taxxa. Meta aħna naħdmu taħt il-patroċinju tal-Low ECD. Grazzi, issa l pepe l-Onorevol Galpelġ. Grazzi, President. L-ewwel nishtenni nixtieq nirringrazzja lill kummissarju għal-ħidma tiegħu jiena konvinta illi f'dawn l-aħħar ħames snin rajna riżultati eċċellenti fis-settur tat-tassazzjoni grazzi għall-isforzi kollettivi tagħna. Jiena appoġġajt l-approċ tal-Kommissjoni għaliex dejjem kella proposti illi ħarsu l-qoddim. Għalġejjeni għandi żewġ kommenti. Il-Kommissarju semma illi huwa il-Kommissjoni diġa qed taħseb dwar pjanijiet għalġejjeni. Issa kien hemm dawk li qalu li l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa huwa settur fejn aħna għamilna ħafna imma dak li għamilna mhuwiex biżejjed Għanna azzjoni, adottajna żewġ rakkomandazzjonijiet dwar l-pjanar fiskali aggressiv u l-gvernanza fis-settur tat-taxxa iżda fadlinna x'naqtfu, fadlinna x'namlu. il-tassazzjoni Reversibli għaxa ħaġa li nista nirrakkomanda li komissarju għaliex tista' tagħmel bidli kbar biljun euro fis-sena. Ħafna mill-flejjes ġejjin mill-kriminalità. Ir-reġistri tal-kumpaniji u l-interkonnessjoni tal-reġistri tal-kumpaniji għax ħaġa nixtaq tinsemmi għaliex dawn itejbu trasparenza u wkoll inkunu nafu min huma l-beneficjarji aħarin Il-mistoqsija tiegħi, Kummissarju. Inti tixtieq li dawn l-idejat jiddaħlu fost il-prioritajiet għal ġejjin għasnin li ġejjin? Se jkun hemm strumenti ġodda li se jiġu proposti? Hemm xi pjanijiet sabiex jitresqu proposti qabel ma jintemm il-mandat tiegħek? Grazzi. Uh, Well, uh, I can just uh, agree uh, with, with you. Iva, nista naqbel. Uh, dak li għet inti. Ġviri għad baqa ħafna xisir fil-ġlieda kontra il-frodi, l-evazjoni, l evitaj ta' taxxa. U jena kontent illi eh, ktibna riżultati tangibli permezz tal-adozzjoni ta' leġislazzjoni illi jina nemmen illi ser itejbu b'mod sinifikanti il-ġlieda ta' kontra il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Jina naqbel miegħek u jekk niftakar sewwa aħna na 34 azzjoni fil-pjan ta' azzjoni tagħna fil-ġlieda kontra il-frodi u l-evażjoni U fċertu għazzjonijiet għad irridu inwaslu r-riżultati. nevalu nevalwa l-progress f'livell regolari, però ċertu kwestjonijiet huma aktar komplessi u għandhom bżonn iktar żmien, per pereżempju numri ta' indifikazzjoni kieku jkun hemm introduzzjoni ta' dawn ta' numru ta' dawn it-tip ikun hemm titjib ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri fil-ġrieda tagħhom kontra l-evażjoni tat-taxxa u għalhekk nħoss li għall-Parlament illi imiss l-MPs jistaw jikonsidraw il-pjantazzjoni li ġi adotta f'Deċembru tas sena l-oħra u jaqblu ma dak li diġa kien hemm bil fuq u jirrikjedu l-Kummissarju illi imis biex impenja ruħu għall-implementazzjoni tagħhom azzjonijiet oħra. U koll li nħoss li huma importanti fil-qasam tal-VAT. Intom tafu illi aħna dottajna mendi għal leġislazzjoni tal-VAT il-mekanizmu li permetti li l-istati membri li jitolbu l-applikazzjoni tal-reverse charge. U essendejna dan il-mekanizmu, għanti il-lista ġenerali biex tkopri numru ikbar ta' oġġetti li jistaw eh, jgħaw taħta. Pero palissa minix f'pożizzjoni li ngħid jekk reġim ta' dan it-tip tistax tkun soluzzjoni l problemi kollha li hemm għaliex jekk inħajsu lejn it-teorija tal-vet dan il-mekkaniżmu huwa kemm xejn kontra teorija tal-vet. Pero għadin naħdmu palessa fuq reġim definittiv tal-vet illi hija falwa bosta alternativi għal futur. U kif jena semmejt fl-introduzzjoni, rridu u koll noħorġu white paper fuq din ir-reġim definitiva waqt il-mandat, waqt dan il-mandat u din il-white paper tippreżenta metodi li nistaw insegwom fil-futur għal tista' tfassal sistema tal-vet u għal daqstan tikkontribwixxi b'mod pożittiv għal ħidma ta' dan il-Parlament. U għalhekk bħalma eh, weġibt lill-Senjura Pefereira jiena nixtieq inħejji xi tip ta' dokument illi fih ikun hemm dawk li jiena nara bħala il-prioritajiet għal kwistjonijiet tal-taxxa tal-futur. Tajjeb, grazzi tassew, naħseb din ser tkun l-aħħar mistoqsija li hemm. Grazzi, Sharon, Kommissarju. Jena wkoll xtaqt ngħidlek proset. L-ewwel net għandna regolament fuq sistema statistika tal-Unjoni Ewropea. Din xi ħaġa li jiena kontribwixxejt għaliha wkoll. Grazzi, eh, flimkien mal-ħabib tiegħi xikluna. Pero din din ħaġa waqfet hemm. il-ħakna ftajim mal-konsil sena ilu u fil-periodu ta' wara inti għamil da kollu li stajt għamil biex twaqqaf din is-sistema għal raġunijiet li xejn mu xirqa inti ma triċ illi il-prinċipji ta' trasparenza li aħna għadin nippruvaw nimplementaw fil-statistika b'mod nazzjonali ma tidomx japplikaw fuq livell eh, tal-Unjoni. Il-Parlament, suppost intom kelkom konsultaw il-Parlament ma dimma ma kienx illi xtaqtu. Nitkellmu fuq l-indipendenza. Intom xtaqtu l-unanimità fil-fatt Nistaw naċċettaw il-fatt li din xi ħaġa li tippermettiha it-trattat. Però din xi ħaġa li l-Kummissjoni ma tantx tagħmilha għaliex intom tafu kemm hija kwistjoni serja fuq livell tal livell ta' grupp ta' ħidma, is-sena l-oħra intom għeddittu illi titneħħa din il-proposta din ukoll tistgħu tagħmluha taħt it-trattat. Dan huwa pass serju immens u mhuwiex iġġustifikat fiċ ċirkostanzi attuali l-aħħar darba illi kommissjoni ħadet azzjoni ta' dan it-tip għaliex ma qablitx ma' sostanza ta' dossier kien fl-1994 u dan kien jirrigwarda il-pensjonijiet ta' dawk li jaħdmu mal-Unjoni Ewropea. Jidher li jinsejt li jinti qed taħdem għal nies Ewropej Iva, tista preferi li situazzjoni tibqa kif inhi ma m'għandekx dritt topponi l-opinjonijiet tal tan-nies, taċ-ċittadini kif jiġu esprimiti minn dawk li jirrappreżentawhom. Jina rajda lodu fil-Gazzetta di Observer kwotazzjoni minn kellima għannom tijak u dak li rajt fil-fatina xukjani għal darboħra inti għagġajt għaddit illi taħdmu biex neħħu din il-proposta xi ħaġa li ġiet ikkonfermata wkoll għalkemm dawk li jitkellmu għan tiegħek qalu illi dan mhuwiex il-każ u ma kellek l-ebda intenzjoni li tagħmel dan. Allura jien nixtieq insaqsi kummissarju min qed jgħid il-verità. Jiena jew inkella l-kelliema tiegħek. Grazzi. Uh, well, thank you for this. Uh... Grazzi tal-intervent tiegħek. L-ewwel nishtiq nixtieq nibda billi ngħid illi jiena kuntent illi ħdimna b'mod pożittiv ma' dan il-komitat fuq ħafna files ta' statistika u ksibna posta progress. Nħarsu lejn kwistjoni speċifiċi fl-2010. Per eżempju, l-ġizazzjoni għadis fl-2010 kienet komplessa. u issa qegħdin fil-perjodu ta' implementazzjoni u kien hemm ukoll leġiżlazzjonijiet leġiżlazzjoni oħra ukoll illi ġew adottati mill-Parlament u il-Parlament dejjem qabel mal-Kommissjoni rigward leġiżlazzjoni statistika u din xi napprezza immens rigward il-liġi tal-istatistika l-ura eja nkonu ċari l-ewel net. Din ma kienieċ, il-fat ma kienieċ il-kommissjoni illi proponiet amendi li għandhom implikazzjonijiet gbar. Impen vinkolanti fuq il-konfidenza u l-istatistika, l-indipendenza ta' l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u r-rwol ta' koordinazzjoni fuq livell nazzjonali aċċess għal data amministrattiva li hemm bżonna għal l-uffiċċji ta' statistika biex tinħareġ statistika effiċenti u dawn il-proposti kollha ġew appoġġjati bisħieħ mill-rapporti tas Sur Kluna. Sfortunatament, il-kompromess aħħari li intlaħaq minaj l-involviment tal-Kommissjoni iffoka mod prinċipal prinċipali fuq il-kwistjonijiet istituzzjonali bħal per eżempju il-ħatra ta' direttur ġenerali tal-Kommissjoni u jiena ħassajt li dan ma kienx l-approċ ġust. L-istati membri qablu mal-pożizzjoni tal-Kommissjoni trid tieħu f'konsiderazzjoni wkoll illi deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq l Eurostat tiżgura l-indipendenza tal-Direttur Ġenerali tal-Eurostat billi tirrikjedi illi dan id-Direttur Ġenerali jrid jinħatar għabbażi ta' kondizjoni professjonali u dan mhix muffat din din mhix il-każ f'kull stat membru. Ġifieri l kummissjoni qed tagħmel għall-mutaħa biex tiżgura l-indipendenza tad-Direttur Ġenerali tal-Eurostat. Però jiena nħoss li nkunu ċari li hemm bżonn nirrispettaw il-frontieri tal-istituzzjonijiet meta nitkellmu fuq il-ħatra tal-uffiċjali tagħhom fil-Kummissjoni hemm dispożizzjoni mit-trattat li tagħti jagħti id-dritt għal ħatra ta' drettur ġenerali tal-Kommissjoni. U din u għafas istituzzjonali li rridu nirrispettaw. U appuntu dan li hemm bħala soġġett ta' din id-diskussjoni. Jina nemmen u nittama li inkomplu bil-ħidma għal l-adozzjoni ta' din il-leġizlazzjoni u li nigzbu nilħu kompromess li jilħaq l-interessi tal-istituzzjonijiet kollha l-Parlament, il-Konsil, kif ukoll il-Kummissjoni. Ma weġibtnix, sur Komissarju. Et inti proponejt illi titneħħa din il-proposta. Le, ma, ma proponejt xejn, Mhix ħaġa veru, mhux veru. Tajjeb. Jina. Ma sab il-koll nestendu d-dispozizjoni ta' trattat fejn jitlu l-istituzzjonijiet u l-parlament kien jieġilet ħafna iktar fuq eh, dawk l-affarijiet li ma stajniex niksbu, ġiviri din xi ħaġa li ser ikon nerġgħu niddiskutuha iktar tard. Grazzi tassew il-Kommissarju. Ġejna fit-tmin ta' dan ismi, nistaw najdu b'mod ġenerali li kena ħidma sodisfaċenti u zgur li għatem ħafna li ġi fil-mandat illi imis mm, problema meta l-affarijiet iridu jiġu deċiżi bl-unanimità u nistgħux nimbuttaw niksbu l-affarijiet kollha nkunu nixtiequ nilħu aħna. Però naħseb li b'mod ġenerali kien mandat ta' suċċess għalikom minkejja fatt li għandna din il-kwistjoni pendenti din jiena kelli ħafna tress fiha u ġiliet ħafna għalija u forsi fċejtu Forsi fit-trialogi tal-futur kun hemm rekomendazzjoni illi bl-istess mod li hemm il-Kummissarju Barnier forsi tista' tkun xi ħaġa wkoll fil-futur, però għadu għadu żmien bikri biex biex ikun hemm it-trialogi. Issa ngħaddi għal B mhux għandhom wisq. Xtaqt nirringrazzja lil kulħadd. kolħat dan jista' jkun tista' tkun l-aħħar laqa tagħna nixtieq nirringrazzja l membri kollha tal-ħidma tagħkom ħdimtu bisħiħ waqt dan il-mandat u b'dan il-kumitat nittama li dawk li mhumiex ser jirritornaw igawdu ħajjetom u dawk li qegħdin eh, għaddejn bil-kampanja ikollhom kampanja tajba. Nirringrazzja lil Astrid Loring bħala membru tal-kumitat li toħadli posti meta jkun hemm bżonn u membri oħrajn Jean Paul ukoll. Meta dawn enuni meta jina kun f-tlet postijiet fl istessin ħin. Ningrazzja s-sekretarjat Adolfo, grazzi tas-sew. kien bidu diffiċli għal-ħatra tijak għalix inti eh, kont xejta segretarju ġenerali għal żmien twil. U eh, nirringrazzjaw kwali segretarju kollu. Kenna madwar 300 ġurnata ta' komitat kien hemm ħafna iktar ta' koordinaturi 320 sessjoni ta' trialogu mill-inqas u naħseb kellna wkoll 35,000 amenda. U jista' jkun ukoll li kien hemm iktar minn hekk. Kemm kellna rapporti? 63 rapporti leġislattivi u madwar 200 rapport u rapporti u inizjattivi oħrajn. U dan juġi illi aħna ħaddimna ħafna għal daqsant nixtieq nirringrazzja lil kulħadd. U grazzi tal-li intom ħattu paċenzja bija. Jean Paul u anka Marian. Fil-qasar, Signora President, dinja l-ħajlaqa Min jaf. Forsi kon opportunità nerġaw niltaqgħu hekk, però jiena għannom tal tal-PPE nixtieq nirringrazzjak bħala l-President ta' dan il-Kumitat jiena nħossu koll li għamilna ħidma, kellna ħidma tajba flimkien u ukoll nirringrazzja minn qalbi l Adolfo u l-ħidma tas segretarjat, grazzi lilkom illi rnexxielna naħdmu fuq dawn il files kollha dawn l-istatistiċi mhux ser jkunu mhux ser jinħarġu mill-Eurostat imma nafu illi huma eh, veri u għalhekk grazzi lil kulħadd grazzi l-koordinaturi. Naseb li ħdimna tajjeb immens flimkien f'dawn l aħħar ħames snin. Iva, grazzi għannom tal-grupp tal-SND jena nixtieq nirringrazzjak. Minna naħseb li inti presidejt b'mod strett, però kellek rwal importanti, ħedimt mod ġust, ħedimt bisħiħ, u naħseb li kienet esperjenza tajba mens. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha fuq livell ta' koordinaturi kif kif ukoll fuq livell tal-membri għaliex jiena inħoss illi kellna żminijiet diffiċli, konna nieħdu deċiżjonijiet diffiċli wkoll. U naħseb l-ispirtu ta' kooperazzjoni baqa dejjem minn kelli kien hemm xi ftit eċċezzjonijiet. Dan fil-fatt serva ta' prinċipju ta' gwida għalina. Nkellem eh, eh, l-segretarjat tal-gruppi politiċi nirringrazzja lilkom ukoll naħseb li għamiltu ħidma verament tajba Naħseb li wassalna riżultati tajbin. Grazzi li lil kulħadd. Dan jibqa' perjodu li fih il-Parlament tejjeb il-kredibilità, il-viżibilità u nittama li ċ-ċittadini jarfu illi l-Ewropa Mhix ħaġa li ħadd ma jista' jifhimha fejn hemm taħlita ta' istituzzjonijiet, anzi il-Parlament kellu rwol u mexa ma dan l-rwol b'mod tajjeb. Marjan tixtieq titkellem jekk hawn xi koordinatur ieħor forsi li xi. Marjan? Iva, grazzi, Sharon. Jena nishtiq naqbelina minix koordinatriċi imma nishtiq eh, verament nesprimi gratitudni tiegħi u anka ir-rispett għal mod ta' kif intom ġestejtu dan il-komitat dawn l-aħħar ħames snin. Naturalment kien hemm drabi fejn aħna kritikajna lil xulxin. Kien hemm inkellu dubji dwar li konna president minn pajjiż li mowiex fi zona tal-Ewro, pero jkolli najdlek inti ħdimt mod professjonali immens, ħdimt bisħiħ u sar tkun xaġa diffiċli li min jiġi warajk jagħmel l-istess bħalek. Jina ili ħafna f'dan il- jina ili membru tal-parlament u kont niforma pajtim minn komitati differenti fuq livelli differenti Kien hemm livelli ta' appoġġ differenti f'kumitati differenti hawnhekk kellna appoġġ eċċellenti u nħoss li s-sekretarjat ħadem b'mod tajjeb immens waqt dan il-mandat. Grazzi lil kollegi kollha tiegħi mhux mhux kollha qegħdinaw fil-fatt, però ħadimna tajjeb flimkien. Mhux dejjem kien ċaġa faċli hawnhekk f'dan il-komitat, għaliex aħna nittrattaw suġġetti li huma sensittivi politikament, però jina xilna niksbu maġġoranzi pjuttost wiesa meta il-Parlament ivvota fuq proposti tagħna. Grazzi tal-kooperazzjoni ta' kulħadd. L-ewwel net għalija dawn il-ħames snin kienu esperjenza ġdida jiena qatt ma kont fuq f'parlament qabel, qatt ma kont niforma parti minn komitati, jina ġeliet ċajtu deċizjonijiet, kontra ċajtu deċizjonijiet li kienu tieħdu hawnhekk minn qabel. U din kienet esperjenza pozitiva men għalija hawnhekk anka fil-konfront tad-demokrazija Ewropea. Mill-kultura tiegħi dak li jiġi mill dak li joħroġ mill gruppi żgħar jew inkella minn minorità, żgur li ma jitqiex. Imma hawnhekk hija kultura differenti. L-ewwel nevalwaw, mbagħad nisimgħu. Mbagħad iva, hija maġġoranza li, li, li tirbaħu Din kienet kultura illi il-President ukoll nir nirringrazzjak u anka koordinaturi koordinaturina inħoss illi din enet biex l-atmosfera li kuna hawnhekk wara l-kriżi biex kuna atmosfera illi tejna nilħu riżultati fil-qafas li għanna fl-Ewropa biex niksbu dawn ir-riżultati. Hemm l-iżvantaġġi tal-li taħdem fuq dan il-livell għaliex mhux kulħadd il-pubbliku speċjalment mhux mhux kulħadd jifhem eżattament x'inhu huma l-pożizzjonijiet differenti. Però li rridu naħdmu flimkien mal-Konsil fi ċirkostanza li għana, nħoss li dan huwa l-aħjar mod l-aħjar li nilħu il-pożizzjoni komuni u dak li tajjeb għal maġġoranza din xaġa naħseb li aħna għamilni għasewa ma kienx hemm komitat ieħor li kellu daqstant laqad daqstant proċeduri Dan il-ħidma hija wkoll ir-riżultata ta' kollu li għamilt inti, President, u anke tas segretarjat Daw kollha li jaħdmu mas segretarjat ikolli ngħidilkom jiena nista' biss nimmir għad dixxiplina li għandkom fil-ħidma tagħkom dejjem wassaltuna riżultati. U verament m'għandi xejn, kważi xejn fuq xiex nilmenta u tafuni jiena nilmenta fuq kollox u kolli ngħid grazzi kbira mill-qalb l segretarjat Nittama li il-mandat illi imis jibqa' jirrispetta dan l-istil u li tibqa' tingħata iktar importanza l proċedura mill-flok ħafna għajjat u nfittxu l-maġġoranza ta' malajr. Din ħaġa li jiena nittama u issa sar ikun elezzjonijiet importanti u naraw x'Ewropa ħajkolna wara u illi il-populisti ma jkomplux u l-istampa illi ċittadini għandhom ta' dan il-Parlament. Grazzi. Ja, danke, Sharon. Ja, ix, möchte mich... Grazzi tassew, Sharon. Iva jena xtaqt U koll nifirħilkom mit-tini lizar grupp parlament fil-Bundestag tal-Ġermanja. Mm, Fil-Ġermanja tip ta' kooperazzjoni li għanna unek ma tidirx, u għalek jina grat ħafna. Meta ġejt, unek jina kelli biss l-ideja ġo kif jaħdem il-Bundestag ġewwa l-Ġermanja U l-esperienza tiegħi fil-fatt kienet pożittiva u utli immens. Għax ħadimna flimkien minn partiti differenti b'mod kostruttiv minkejja l-fatt illi hemm bosta differenzi bejnietna u li għandu jkun hemm differenzi għaliex aħna ġejjin minn partiti differenti wara kollox. U din hija xi ħaġa li tassew ħallet impatt fuqi anka il-mod ta' kif eh, inti il-President meċċejt dawn il-laqat mod eh, utli ta' għajnuna. Ta' sewet mandux qabbel bej il-komitati pala rikolli nejt li eh, l-esperienza tiegħi dan il-komitat kienet l-iktar waħda pożittiva. U għalhekk xtaqt nirringrazzja l-Assant il-President. Jina minix se nerġa' noħroġ għall-elezzjoni għal-bosta raġunijiet. Raġunijiet interni, politiċi, però nixtieq nawgura l-kollegi unitama nittama li l-ħidma fil-parlament illi imiss, fil-mandat illi imis tkun kostruttiva u pozittiva daqs tana. Nixtieq nirringrazzja sa fl-aħħar lil dawk kollha li jaħdmu mal-komitat ħedimtu mod eċċellenti, nka il-mod kif intom it-trattajtu il-pożizzjonijiet differenti tal-gruppi differenti. Naf li mhux dejjem faċli li tagħmlu dan taħdem li tkun taħdem fis-segretarjat u li timxi b'mod ġust ma' kulħadd u li zom ma' suġġetti li jkunu qed ikunu diskussi u jiena nirrispetta din il-ħaġa u nixtieq nirringrazzjakom ta' ħammens. Fisem kolħat, President, jina nishtiq nirringrazzja l-interpreti. Jina klient u nishtiq nirringrazzjakom għannom tal-membri kollha. Kolħat jishtiq jitkellem. So, kolħat jisej ċaħġa, u jina u koll nishtiq nej ċaħġa, allura. Jena nishtiq nir-ingrazzja lil Sharon ukoll? Kien hawn numru ta' delegazzjonijiet differenti hawnhekk. U dejjem kien hemm enfasi fuq l-interessi Ewropej fuq l-interessi tal-Renju Unit. Ma sabbidin din xaħġa. xi nix Tajba nixtieq nifferħilkom il-koll. Il-rapport ta' trajka jena kelli nitkellem bl-Inglis, forsi kelli ngħid din bl-Inglis. Per nixtieq nirringrazzja lill-interpreti. U l kollegi kollha li għadhom għaw il-lejla. Din hija xi ħaġa tajba. Defendejna pożizzjonijiet b'saħħithom tal-Parlament għal-futur tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u nixtieq nirringrazzja l Marian nħossi li rapport ta' Trojka huwa anzi serja mur tajjeb. Ser mur tajjeb fl-Ewropa u nħossi din tagħmel differenza wkoll. Jina nir nirringrazzja l segretarjat illi ħadmu. Mana waqt il-mandat, speċjalment dawk li ġew mal greċja wkoll ma mhux huma biss. Kien minn ġimana ċipru u postijiet oħrajn ukoll. U delegazzjonijiet kollha. Naħseb li l-perspettivi għall-Unjoni Ewropea wis probabbli jiddependu fuq ħafna affarijiet inċerti bħalissa ma se naraw. Nirringrazzjawhom mill ġdid li għatanna l-interpretazzjoni ta' te president ma nixtieq nirringrazzja lill personal tiegħi wkoll jekk hawn min jixtieq jaf fuq xiex jaħdmu il-personal tal-President kull ma tagħmlu tagħmlu tħarsu ħarsa madwarkom kollha xjaħu daqskemm ħakellhom xogħol fuq rasom, iżda nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja l-koordinaturi u l-personal tal-grupp ukoll. Dak kollox, apparti li forsi konna laqa oħra fit-8 nofs fil filgħodu nhar il-ħamis fi Strasburgu jekk il-Ministru Franċiż ikun disponibbli. Nittamaw li jkun. Iżda nara dan il-punt jekk ma jkunx il-każ, nisellem il kulħadd grazzi u l-lejla tajba.